start. We are already five. Mela, edin ħamsa, għanna ħames membri, nisaw nibdaw. Mela, l net, rrit najdilkom dwar ir-riżultat tal-deċiżjoni tal-koordinaturi eh, jista' jkun tedjanti forse kolli jkolli naqrom għal eh, biex ikonna rekord. rekord Mela dal ħodu ħadna deċiżjonijiet fil-gwad tal-talbiet fuq l-agenda tagħna, fuq il-petizzjonijiet fil-gwad tal-ġimgħa tal-Afrika minn eh, foxi ta' novembru, l-abolizzjoni tal-tibdi fil-ħinijiet u anke fil-gwad tal-high speed train u l-agrikoltura fil-Danimarka u koll se jistit mal- eh, se tiżdied fuq l-agenda u xi punti oħra li qbinna dwarhom dwar il-rapport u l-opinjonijiet aħna d-deċidejna l-inres u um, opinjoni fuq il-rapport leġlativa fuq il-regolament dwar l-inizjattivi tal-ċittadini Ewropej u biħsebna nitolbu għal biex il-regola 54 jiġi applikat. Il-rakkomendazzjonijiet kontestati inal u skont il-proposta tiegħek eh, numru 03970 400-0401 se se jinala u il-petizzjoni 0499 se jiġi dikjerat mux għammis inni ammissibli u inala immedjatament. fil ta' fact-finding visit se jkunem u wieħed fil-ewwel semestru tal-2018 fi frar waqt il-Green Week l bagħtu l-reġjun tal-Użazzja fil-Ġermanja u l-possibilità li norganizzaw zjara oħra dina tista' tiġi konsidrata jekk niksbu deroga biex norganizzaw din iż-żjara barra mhux fil-Green Week, jiġifieri nhar il-ħamis u nhar il-ġimgħa ta' xi ġimgħa. Eh, fuq il-smih pubbliku aħna ddeċidejna illi konna smih pubbliku fil-rigward tal-endocrine disruptors u l-impatt fuq l-ambjent u dana se jinżam fir-rebija tal-2018 se nistiednu l-Kumitat tal-Envi biex ikunu assoċjati wkoll fis-smih. Se jkun smih ieħor eh, fuq il-xogħol prekarju li se jinżam f'Novembru fit-22 u nappoġġaw il-programm u eh, tawna mandat, tajna mandat lill-segretarjat biex jaħdmu żied fil-programm fil-grazza kontribut tal- eh, dikjerzjoni konġunta mill-Parlament ġi maqbul li l segretarjat ħej il- draft wara l-publikazzjoni tal-grupp tal-programm ta' ħidma fuq xi punti ewlenin. Koordinaturi ġew informati dwar il-laqgħa tal-netwerk tal bira fil-gwad tal-laqgħa tal-cluster mal-komissarji u il-laqat ordinarji ta' CCC. Kenna aġġornament dwar dan. U deċidejna anki fuq eh, xi talba ta' studju fuq il-test tal-kontijiet barranin il-fakta u il- eh, fuq il-votazzjoni nominali huma maqsumin ġew eh, posposti għal laqalimis għatra koordinaturi. ta' sekk. Mela, fuq il-fact-finding eh, visit ta' Madrid fi Spanja li seħħet f'Mejju ta' din is-sena kena Jude Curtin Darling li kienet il-kap ta' delegazzjoni senat il-kelma lilek fuq dan il-punt għata kontenti li għanna maħna rappresentanti minn minn Spanja unek u rappresentanti tal-Komissjoni u koll. Jude, jek joġbok, kelma lilek, grazzi ħafna, Selja. Cecilia. Mela, jiena tajt il-rapport bi bikriti fuq il-fact-finding visit fit 30 ta' Mejju l-Komitat. Ftit jem wara li rġajna dura minn Madrid. U kollox kien frisk u eh, reali, kien isu reali għax kena jumejn intensivi ħafna f'Madrid fej ħarisna lejn il-każijiet storiċi tal- tal-ser eh, allegat li kien fil gwar tal-tfal, tal-trabi, tat twelit eh, mill-isptarijiet fi Spanja u anke mill-ċentri tas saħħa fi Madrid fuq ħafna żmien u ħafna kena ħafna Um, uh, rapporti um, jiena jiena rapportajt kem kien, kien emozjonali dak li kienet iseħ l-iskandlu tal-trabi waqt il-demokrazija dittatorijat kien marruf mill-atturi kollha li l-tajna maħħom iżda kien hemm kontradizzjoni ċari li kien hemm bejn l-autoritajiet u l-personaġġi l-oħra li l-tajna maħħom kontradizzjonijiet fil-gwad ta' numru ta' persuni affettwati miskandlu jekk kien hemm xi xi netwerk ta' traffikar istituzzjonali jew kien hemm persuni kriminali biss jew jekk kien hemm biżiet li kienet iseħħ biex jappoġġaw investigazzjonijiet eh, fisser eh, ta' dawn it-trabi ta' twelit jew appoġġ għal vittmi eh, appoġġ psikoloġiku jew legali ta' dawk affettwati minn dik id-diskussjoni fl-ħar ta' Mejju aħna ħdimna ma' segretarjat u nixtieq ngħid speċjalment eh, grazzi lil Karolina l segretarjat tal-Peti ħdimna sfi biex flimkien eh, infaslu ehm, rapport abbozzat fejn, fejn il-parċipanti kollha fil-fact finding mission jaqblu. Lan huwa li illi ndaħlu il-, il indaħlu kemm jista' jkun dettalji f'dan ir-rapport. Għax nafu li l-petizjonanti qed ifittxu dettalji. Eh, minna diskussjoniet ma l-autoritajt differenti u bekk lan huwa li nirrapportaw lura fuq il-laqat li kena mal-Ministeru tal-Ġustizja, mal-Knisja fi Spanja, mal-Ombudsman Spanjol, eh, mal-Komitat tal-Ġustizja fil-Parlament, membri tal-Parlament, il-vitmi u l-petizjonanti, il-ġurnalisti investigativi u anki l-avukati eh, investigativi li kienu involuti biex jaraw xġara fil-fat f'dawn il-kasijiet. il kasijiet Aħna ipprovajna u kena kooperazzjoni eccellenti bejn il-membri tal-grupp tal-Fact-Finding Mission u ningrazzjom għal dan u bekk bil ta' kulħadd fuq il-rapport, ħriġna rapport tal-missjoni u ħriġna rakkomandazzjonijiet ukoll 15 fil-fatt abbozzati li għandhom jiġu diskussi mill-komitat u li ġew emendati u maqbula minna qabel ma nitlu f'diskussjoni dwar dawk ir-rakkomandazzjonijiet fejn namlu rakkomandazzjonijiet serji preċiżi l-Istat Spanjal frigwad tal-testjar tal DNA b'xejn u appoċċa ħjar għal fitmi u komitat li għandu ikollu inkjesta wiesa fuq dak li seħ f'dawn il-każijiet, rakkomandazzjoni lejn il-Knisja Spanjola biex jiftħu l-arkivji tagħhom. U l-arkivji tagħhom għandhom ikunu disponibbli għal vittmi li qed jistħarġu l-membri tal-familjari tagħhom u x'ġaru eh, fejn spiċċa. Qabel ma nitlu fid-diskussjoni fuq dawk ir-rakkomandazzjonijiet, nixtieq nagħlaq billi infaħħar il-petizzjonanti li kellna f'dan il-kumitat. Naħseb illi kellhom rwol kbir Anke fil-missjoni tagħna f'Madrid iltqajna ma' numru ta' pezzjonanti meta konna f'Madrid ta' min ifaħar ukoll e, u jirreferi anki għal għadbatija ta' dawn il-petizjonanti snin ta', ta petizjonijiet, ħafna snin fejn fejn saqsew mistoqsijiet bażiċi dwar dawk li kienu iħabbuhom e, li kienu iħobbu it-tfal tagħhom l-aħwa tagħhom ġenituri jekk dawn it-tfal ġew adottati eh, bil-erq. Aħna se għanna niprofaw naħdmu, inkomplu naħdmu fuq dan il-rapport u dejjem inżommu f'moħħna dawn in-nies meta nemendaw dawn il-rapport. Għax ġili dawk is-snin kienu għaspiża enormi għal dan il-persuni. Petizjonant wieħed għal tinna meta aħna għajna tqajna maħħa fi Spanja għalit li jiset mux mux biex xuħija iżdax qalba maqsuma minħabba dak li ġara. Dawn, dawn huma persuni reali, ħajjiet reali, bidbatija reali u bniket reali u għandhom bżon tweġibit u kwalunkwe tweġibiet jisaw ikollom u lajnuna li nistaw nagħtuhom huma importanti. Jiena qed nistenna ħerqana biex nispiċċaw nlesu dan ir-rapport skont l-aspettattivi tagħhom u nitlu ma mal-awtoritajiet pubbliċi u mal-Knisja fi Spanja. Grazzi, nixtieq ukoll nirringrazzja il-grazzi li tajt li segretarjat u illi Karolina taħdem nixtieq ukoll fisem il-Kumitat nirringrazzjak lilek Ġud talli li mexxejt dan din dinizjara tal-fact finding illi tant kienet sensitiva ħafna bl-appoġġ tal-kollegi u bis-sensitivita meħtieġa hawnhekk bekk nirringrazzjak għal rispett kollu li inti urrejt lil kulħadd li kien involut f'dan il-proċess. Issa nixtieq nara Liema membri jixtiequ jitkellmu dwar dan il-punt. Għandi shadows hawnhekk, eh, Signora Spitera tixtieq titkellem? Grazzi. Jiena tal-istess opinjoni, Signora President, fil-fatt kienet zjara diffiċli ħafna mimlija eh, b'informazzjoni kontradittorja li ċevejnija U bekk naħseb illi għanna noqodu il-bot, naqra l-bot minn min pozizjonijiet eh, definittivi u mannix nġudikaw kif inti qed biċ-ċar fil-gwad tan-numri konċernati u ċ-ċirkostanzi konċernati fil-fatt in-natura stess ta' din il-prassi hija diffiċli eh, setaw kien hemm xi individwi involuti xi kriminali jew networks kriminali. Jista' jkun hemm seta' kien hemm ukoll xi flus għaddejn, ment jew anki kontijiet eh, mill-isptarijiet frigwa tal-adozzjonijiet involuti, aħna ċevejna ħafna informazzjoni u diffiċli ħafna illi tiddeċiedi dwar x'ġara, rridu nżommu approċċ bilanċat ħafna. Dak li għandna huwa x'informazzjoni li t-permettinna niddiskrivu s-sitwazzjoni aħna nafu biċ-ċar illi eh, sakemm l-awtorità Spanjoli ma jċċarawx x'ġara aħna maħniex se nkunu nistgħu ngħidu x'għandu jsir Irridu, bil-forsi, trid ikollok il-fatti kollha fidejk. Grazzi. Minix qed nara il-persuni fid-delegazzjoni li titkellem Iva, Leonora. Il-kelma lilek. Grazzi, President. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja minn qalbi il- għal dan ir-rapport u dawk li fid-delegazzjoni eh, Signora Darling, eh, Curtin Darling, u intenni anki jena li l-aħjar kooperazzjoni li kena u l-proposta li illi eh, għanna jirrifletti il-konsiderazzjoni tijaj dak li jena naħseb rigward ta' din il-missjoni u nittama li nkunu nistaw namlu iżjed anki iżjed f'dak li se namlu fil-ġimat li ġejjin Jiena wkoll eh, rajt kontradizzjonijiet kbar u lakune eh, minnaħat tal-autorità l-autoritajiet li rajna. Għalina eh, dak kienem ħafna li kien sinifikanti u li għanna neħdu konsiderazzjoni. Kena ħafna petizjonanti li tajna maħħom tkellimna magħhom u tkellmu dwar in-nuqqas ta' fiduċa li għandhom fil-gwatt tal-istituzzjonijiet Spanjoli li sissa ma kienux kapaċi jagħtuhom l-appoġġ meħtieġa meħtieġ u biex jaffoċaw l-investigazzjoni u l-istħarriġ mod proattiv u jisibu tweġibiet għalihom. Jiena nixtieq enfasizza xi punti illi illi se nitlu fi dettalji zjed il qudim bil-blemendi għat-test. Dawel net. Il-qafas legali. L-Italja, eh, l-Ispanja hija għanda tirrispetta l konvenzjonijiet internazzjonali fuq l-adolescenta u l tfal tal tlus maquda u l- konvenzjoniet involuti. U t-tini, eh, millat, fl-opinjoni tiegħi ħafna każijiet ta' tfal, tfal eh, maħtufa. F'dak il-periodu anki wara, dawna dawna jridu jiġu kwalifikati bħala reati kontra l-umanità. Dan huwa importanti ħafna li għana nenfasizzaw jiena nemmen li dawn ir-reati għandhom jiġu konsidrati bħala reati eh, assoċjattivi għax eh, għax tista' tara biċċar l-element l ta' prezenza tal-organizzazzjoni fejn għandek ħafna persuni involuti frigwat ta' dawn it-tfal maħtufin. Spanja għanda tirratifika l-konvenzjoni ta' ġus maquda fuq non applikabilità tal-preskrizzjoni fil-reati ta' gwerra u fil-reati kontra l-umanità u dan huwa meħtieġ biex id-dispożizzjonijiet isiru effettivi u irridu narfu dawn il reati bħala reati kontra l-umanità. Eh, ġie kotat waqt il-fact-finding visit eh, l-implementazzjoni u s-sitwazzjoni illum tal-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet ta' ġusma u da prezentati t-nejn tal-Ulju tal-2014 lill-awtoritajiet eh, Spanjoli u eh, aħna għatma eh, batna eh, mistoqsija u għatma rċivejna tweġiba għalija. U fl-axħar il-kazijiet ta' tfal maħtufin taħt Franco irridu niċċaqal u limitu, limitu legali fil tal-amnestija spanjola illi fil-fat kienem talba għal-nullità taħħa. Ta u anki frigwad tal-DNA, testjar tal-DNA, kif intqal mill-kollega tijaj. Għanna jkonna għanna se jkonna iżjed riflessjonijiet waqt li namlu l-emendi. Grazzi. Grazzi. Issa kollegi naf li eh, din ħaġa li kulħadd jitkellem iżda ipprovaw tisimaw li xuxin u ma tirrepetux dak li ntqal minn xi ħadd ieħor. Tridu tkellmu fil-qosor. Sinjura Danoka, jiena se nitkellem fil-qosor, fil-qosor ħafna. L-ewwel net, grazzi. Grazzi lill-President tal-delegazzjoni tagħna. Il-punti ewlenin Aħna naqblu 100% mal-parti mal spiegatorja tal-rapport. Tal Aħna ressaqna u sen resqu emendi għat-tieni parti. Żewġ rakkomandazzjonijiet fil-fatt. Jiena qed nara għastaqbil dwar jekk dana kien kien kien xi ħaġa li kienet isir mod sistematiku fir-rigward tal-imġiba tal-awtoritajiet U din hija kwistjoni politika ovvjament u sensitiva ħafna. L-pożizzjoni tiegħi hija li kienet ħaġa sistematika u għandha tiġi ġudikata b'dan il-mod. Grazzi. Signor Albiol issa. Grazzi. L-għonet. Nishtiq nirringrazzja il-President tal-Missjoni Tana, għax-xogħol kollha li għamlet biex eh, biex biex tfassal dan ir-rapport abbozzatu u anke għal ruol attiv li kella qabel waqt wara l-missjoni u għal impenn tagħha lill petizzjonanti u l-assoċjazzjonijiet tal-vittmi wkoll. U għax-xogħol kollu li qed tagħmel biex tipprova solvi problema li sissa ma solvitx. Nasab li missjoni kienet ta' suċċess. Innexxinna inres u impoġġu din il-kwissjoni fuq l-agenda politika grazzi għal komitat ta' peti u għanna għanna nisħu fuq dan il-pont. Barra minnek importanti għalina li rapport jenfasizza l li xi petizjonanti jispiċċaw hawnhekk fil-Parlament Ewropew għamlu hekk għax kienu abbandonati, marbin u injorati mill-istat eh, spanjol, l-autoritajiet pubbliċi spanjoli, l-knisja spanjola ma kienxem stħarriċ, ma kienxem tweġbiet għal problemi fi Spanja. U dan fisser li dawn il-petizjonanti kellhom jiġu hawnhekk. Fi Spanja jekk l-affarijiet eh, saru sew, il-petizjonanti kieku ma kellhomx bżonn jiġu Brussell u naħseb li kien importanti li nisħu fuq dan il-punt u jkonna emenda f'dan rigward. Sissa e, l-Istat Spanjol ma ġixxiex burġenza meħtieġa f'rigward tal-lejbin ta' dawn il-persuni aħna nħassu li fis-7 settembru il-grupp ta' ħidma fuq il-lajbien sforzat eh, fil-ġus uda saħaq fuq dan il-punt ukoll. Importanti li ngħidu li dawn mhumiex biss eh, ħaġa illi aħna qed inħossu jew ngħidu jew li l-petizzjonanti qed iħossu jew jgħidu għalza' ah, anki l-grupp ta' ħidma ta' ġus uda fuq lajbien sforzat tal-persuni qed jgħidu wkoll l-investigazzjonijiet ma sarux mill-autoritajiet spanjoli. Aħna se nibqgħu attivi permezz tal-proċedura tal-emendi kollha kemmi. Aħna se nres u emenda fuq kwestjoni li aħna nħossu li hija importanti. Għanna nagħmluha ċara illi dakin dakin organizzat kienem pjan, kienem organizzazzjoni, kienem persuni responsabli, autoritajiet pubbliċi li kienu involuti, unħossu li d-dina kienet il-bazi dwar kif il-ser, il-ħtif tal-trabi kienet iseħħal tant zmin fi Spanja. Biex nikonkludi għandi najt li aħna rridu kwistjonijiet ehm, sfumati bħafna affarijiet, per eżempju, it-testjar tal-DNA għandu jkun bxejn għal vitmi kollha rwold mill-Knisja Kattolika għandha tiġi għandu jiġi eh, ċarat ehm, eh, kienu kompliċi għandna jkollna kriterji biex il biex dana ma jsirx ma jkunx preskritt dawn ir-reati ma jkunx ma jqax taħt il-preskrizzjoni ma jkunux imwarbin minn sin għandna jkollna prosekuzzjoni apposta għal din il-kwestjoni. il il kwestjoni u aħna s-senresu emendi pal dawn. U nishtiq l lura biex nerġa' nirgrazzja għal President għal xola Sim. Grazzi ħafna. Rosa Sejk joġbok. Fil-qosor, Sinjura President, l-għonet nishtiq nifraħ mal-kap ta' lil-kap ta' delegazzjoni, jina naqbel mar rapport eh, Iva, ressaq ftit emendi, u anka hemm l-emendi tal-PPM, però dawn l-emendi tal-PPM jimxu fl-istess spiritu eh, illi inti fassalt dan ir-rapport. Forsi li għandu l-għan ta' dawn l-emendi huwa li iżom eh, il-rapport xifti tiżjed ibbilanċat eh, politikament. Xi drabi kellna bżonn nirranġaw referenzi għal knisja, eccetera. U għalhekk aħna ridna niżguraw illi jinżamm eh, dak kollu illi inkludiet ġud fer rapport Però dwar jekk din kienet xi ħaġa li ġiet organizzata jew le, il-prosekutur pubbliku, prosekuturi oħrajn kellhom diversi pożizzjonijiet f'dawn l-aħħar 40 sena u l-ġustizzja Spanjola wkoll waslet għal konklużjoni li dan ma kienx pjan mm, li kien mfassal minn qabel. Jiena minix eh, mħallef u lanqas ma nixtieq eh, nissostitwixxi xi mħallef iżda u xi membri hawnhekk eh, u li jħossu għom imħalfin u jishtuq jgħidu li dan huwa pjan Infassal minn qabel. Jiena nixtieq inżomma dak li lilna l-prosekutur pubbliku. Jekk il-prosekutur pubbliku qed jgħid li mhuwiex pjan infassal minn qabel, jien musser inmerieħ. Musser inmeri lill imħalfin fi Spanja huma parzjali u nażel li inżomma dak li qalu huma jiena minix imħallef, jiena membru għalhekk ser nżomm mal-ispirtu tar rapport ta' ġud. Grazzi, kontenta ħafna illi kulħadd qed jaqbel illi ir-rapport huwa raġonevoli u qed jaqbel ma' dak li hemm li saħet fuq il-kap tad-delegazzjoni. U għalhekk aħna kuntenti ħafna, kuntenti ħafna anka li qed nidru mill-enti daqshekk deċenti minnaħa tal-petizzjonanti tagħna rridu dejjem nuru ċerta rispett għal dawn il-persuni li batew daqshekk fil-passat. Fostna għanna ir-rappreżentanta tal-Kummissjoni, is-Sinjura Margaret Tweet. Forsi ma ma milċ pronunċa tajba ta' ismek, kif kelli pronunċa ismek? Grazzi ħafna, Sinjura President. Fil-Irlanda jajtu li tut pal institute, eh, però omdurija għal kull verżjoni. Grazzi. Grazzi ħafna għal dan il-rapport, eh, daqsek eh, dettaljat u komplet. Tur il-rapport saru diversi referenzi għal vitmi u dritti tal-vitmi. Jiena verifikajt mal-kollega responsabli responsabbli mid-direttiva tal-2012-29 id-direttiva uh, ta' dritti dwar id-drittijiet tal-vittmi l-aħħar illi tkellimna dwar eh, din is-sitwazzjoni kien f'Settembru 2015 propju f'dak iż-żmien iktar tard fl-2015 dalet fis id-direttiva għad-drittijiet tal-vittmi il-kollega għalt li illi id-direttiva tista' tapplika jekk il-proċedimenti kriminali ikunu seħew wara id-data tal-trasposizjoni ġifiri il-15 ta' novembru tal-2015 ta' ifisser li l-vittmi ta' dawn ir-reati għala volja dawn ir-reati seħew ħafna snin ilu għandhom xorta jibbenefikaw mid-drittijiet li tagħtihom din id-direttiva inklus id-dritt tal-informazzjoni, drittijiet għal eh, bżonnijiet li jiġu mħar għal bżonn li jiġu mħarsa drittijiet tagħhom. Ja, il-kollega qalt li li dan japplika għal qualsiasi investigazzjoni li attwalment għaddejja. Per eżempju, semmew każijiet li ta saret talba dwarhom fl-2016, kien hemm tliet każijiet bat fl-2017 u hemm ukoll referenza għal ħafna każijiet li għadhom pendenti fuq paġna 13 għal dawn kollha tapplika d-direttiva. Jiġifieri għal proċedimenti attwalment li attwalment għaddejjin id-direttiva tista' tissalvagwardjhom li ma jistax isir huwa illi ma jkunx hemm lakuni jew ma nistgħux nirrikorru għal din id-direttiva Mm, għal proċedimenti li nbdew qabel il-15 ta' novembru 2015. Grazzi ħafna lill rappreżentanta tal-Kummissjoni għal din l-informazzjoni daqshekk utli. Ovvjament aħna ser mm, nitfaw isjet dawl fuq dan kollu, nagħtu din l-informazzjoni lir rapporter u nittamaw li kun nistaw infaslu test illi fih um, tfassil uh, aħjar. Issa, naddu għal punti li jmiss għaliex ma jidirlix li hemm min jixtieq jerġa' jintervjeni fuq dan is-suġġett. Għalhekk nixtieq ninforma lil kulħadd għall aħħar darba illi l-iskadenza tressiq ta' emendi fuq ir-rakkomandazzjonijiet tistaw hija anzi 18 ta' Ottubru 2017. L-erba' li jmiss sa tlieta ta' wara nofsinhar. Il-votazzjoni mill-banda l-oħra ser issir nhar 22 ta' Novembru fil-laqa tal-Kumitat illi imiss. Jude, tixtieq terġa' tintervjeni? Ah, għandek ħin jekk tixtieq. Sempliċement eh, nixtieq nintervjeni biex nirringrazzja lil kollegi talli ħadmu miegħi b'mod daqshekk kolleġjali. Kifet eh, Cecilia, dan huwa suġġett sensittiv ħafna iqan għal ħafna emozzjonijiet u palmet fil-bidu tal um, tal-introduzzjoni tiegħi rridu nżommu f'moħħna dawk il-tfal, l-aħwa, l-ġenituri kollha illi uh, tajna magħhom f'Madrid u il-wetni għom li aħna ser naraw x'sara x'ġara mill-membri tal-familja tagħhom. Dan huwa dak li jiġri meta il-kollegi jaħdmu fl-imkien b'modda se kolleġali jalla li naslu fl-imkien għal-votazzjoni u li l-istennijiet li għanna jkunu soddisfatti. Grazzi u nawguralek eh, għal-ħidma tijak fuq dan il-fajl daqseg diffiċli. Issa, Naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna jidir li li diġaw il-petizzjonanti ta' petizzjoni 1525/2016 fostna nilqakom il-koll u issa ser nitkellmu fuq ir-reati li għadhom mhux solvuti l eh, li saru mill-grupp terrorist li tijaj fl-Spanja. Nishtiq nilqa lil petizzjonanti kollha nibda l-ewwel speċifikament mis-sur Rodriguez Arias u mbagħad wara lis-sur Portero della Torre. Għandkom ħames minuti kull wieħed sabiex tesprimu ruħkom u mbagħad wara nisimgħu lill-membri l-oħrajn tal-Kumitat u lill-Kummissjoni. Jekk iġobkom. l it tajjeb. onorevoli membri ta' dan il-komitat. Id-dinjità, il komitat id dinjità l assoċjazzjoni ta' dinjità tal-persuni eh, li nqatlu fil-fatt ta' tem 379 kas li għadhom mhux solvuti. Qed nitkellmu dwar ammont li laħaq ma' nofs dan in-numru illi għadhom ma issolvewx. Persuni li nqatlu minn dan il-grupp terroristiku li ta' 359 u 79 familja illi għadhom marċivewx ġustizzja, illi mandomx ġustizzja effettiva fid-dawl ta' dawn il- ta' dan il-qtil illi ma issolvewx. Din hija sitwazzjoni illi tikser il-karta ta' drittijiet ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. U qed naraw li l-awtoritajiet eh, Spanjoli naqsu milli japplikaw kazistika, kazistika li hija rikonoxxuta mill-Qorti Suprema ta' Spanja illi talbet illi jiġu ġustizzjati il-persuni responsabbli ta' dawn 379 eh, persuna. ġi ġit stabilita din l-idea ta' persuni illi ħaqhom jiġu ġustizzjati skont il-kodiċi eh, kriminali ta', ta Spanja każijiet illi mm, raw illi dawn l-individwi eh, ġew maqtula puntu minn min din l-organizzazzjoni terroristika. Mhumiex sempliċement il-persuni illi sparaw jew illi jagħmlu bomba skont il-kodiċi Spanjol nistaw, il-kodiċi kriminali Spanjol, nistaw nieħdu azzjonijiet anka wara il-moħ wara dawn l-persuni eżekut l li għamlu l-azzjoni. Il-orti Suprema Spanjola identifikat minn kien il-moħ, minn kienu dawn il-mexxejja fi żmien li TA l e U għek nishtiqu nadulkom dokumenti uħor, rapport li identifika dawn it-terroristiċi wieħed wieħed. Ġifiri għal kemm nafu dan kollu il-ġudikatura Spanjola ma imbdietx investigazzjonijiet kontra l-ebda minn dawn il-mexxejja. daw il-379 eh, vittma mhumiex l-istess dim il-liġi skont l-artiklu 20 u 21 għall karta ta' Drittijiet tal-bniedem ma dawn mhumiex ma ħaqhomx ġustizzja f'termini ta' artiklu 47 id-dritt għal ħajja li ssibu f'artiklu 2 ta' dritt tal-Karta Drittijiet Fundamentali u għet mill-iżjed obbligi fundamentali illi rridu jużguraw l-Istati membri illi dan id-dritt tal-ħajja jiġi salvagwardjat mill-liġi. Para minn hekk nixtieq nżid ukoll l-Istat Spanjol falla għaliex ma investigax dawn it-379 kas minħabba negliġenza, minħabba illi apposta ma tax kas ta' ċerta informazzjoni Nħabba li jinjora ċerta informazzjoni wkoll. Illum nixtieq nippreżentawkom dokument ieħor illi jinkludi ċertifikati mill-autoritajiet tal-ġudikatura Spanjola illi juru illi uħut minn dawn il-files, files legali, inqerdu. Nerġa' nfakkarkom illi din in-negliġenza qed taffettwa il-379 każ li nappellaw aħna nappellaw għal l-investigazzjoni ta' din is-sitwazzjoni kollha kemm hi. Nixtiequ illi delegazzjoni ta' MEPs tiġi postna fi Spanja sabiex tiltaqa' mal-vittmi, tiltaqa' ma' l-awtoritajiet, propju kif għadkom kif għamiltu rigward il-kas anomalu ta' trabi misruqa li għadkom kif id ftit ilu. Nitlobkom il-li ma tħallux lil dawn 379 individwu mingħajr protezzjoni ġusta u adekwata min naħa tal-liġi. Nixtieq nżid ngħid xi ħaġa. Aħna gruppi ta' vittmi ta' terror, ta' takki terroristiċi. Hemm ukoll grupp ta' erba' familji illi spjegaw kif minħabba li ma ġietx applikata l liġi fi Spanja huma batew ħafna. Missieri stess miet eh, fl-2000, fis-sena 2000, jiena vittma ta' terrorizmu. Iżda jiena ksibt mm, il-ġustizzja materjali. Jiġifieri jiena ksibt ġustizzja legali sa ċertu punt, iżda kien hemm persuni illi lanqas ma kellhom dan il-privileġġ li kelli jien fil-kas ta' missieri, għek qed nitolbu sabiex il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal bnidem tiġi applikata. istiden issa lil Sur Inigo Pasqual sabiex um, jintervjeni. L-war nofsinar tajjeb, grazzi ħafna tal-qed permettulna li nkunu nistaw li nistaw nkellmukom, li nkunu nistaw nkellmukom bħala vittmi ta' terrorizmu. Ftit ġemat qabel eh, l-aħħar ta' Mejju fl-1989 mis-Sirja jatli ħareġ karta minn itra minn kaxxa din fil-fatt kienet it-tielet itra li leta kienu batulu u qalulu fija qalulu f'din it-tielet itra qalulu illi jekk ma jċedix postu bħala direttur tal ehm, l-impjant nukleari uh, fir-reġjun ta' fejn konna noqogħdu kien ser jiġi maqtul. Huwa ma kellux dubju li huma kienu jaslu kienu ser jaslu biex jagħmlu dan, għaliex propju s-sena ta' qabel il-wieħed eh, mill-kollegi tiegħu inqatel b'mod orrend. Missieri ara din litra, rali li din litra u talabni ngħidlu x'naħseb U jiena saqsejtu x'ser tagħmel, naħseb illi għandek iċċedi postok. U ngħidilkom x'qalli, qalli l-esma ibni mhux ser inċedi għal żewġ raġunijiet. L-ewwel għaliex nemmen profondament f'dak li qed nagħmel. It-tieni għaliex għaraqt eh, l-araq ta' ġbini biex wasalt il-post fejn wasalt. Walek, eh, ftit ġemat wara dan l-episodju, xi membri tal-ETA ħarġu minn karozza u sparaw il-fuq minn 25 tir fuq missieri. Dan seħħ nar il-25 ta' Mejju tal-1989. Jiena niftakar dat eżatta li xkont hemmhekk preżenti miegħu. Ma nafx, ma nafx kif irnexxieli nirritorna lura u nispjega kollox lill-ommi iktar tard eh, il-pulizija ġiet eh, żurna id-dar tagħna, saqsewni il-fuq minn mit mistoqsija, u rewni il-fuq minn mit ritratt ta' terrorist. Qalu li tinkwitax inigo, ħannaqbdu lil min wettaq dan ir-reat u nitfaħ il-ħabs. 25 sena wara, illum għadna ma nafux minn qatel lil missieri u lebda minn dawn it-terroristi ma jinsab il-ħabs. Nirringrazzjakom tal-li stennejtuna u tajtuna ċans din nitkellmu. Il-kol kem aħna aħna vittmi ta' każijiet mhux riżolti ta' sebajnijiet u tmeninijiet. Jiena nħossni Ewropew, Ewropew ħafna ziet milli tistgħu timmaġinaw ħassejtni hekk sa minn dejjem anka minn qabel ma s-sihbet fl-Unjoni Ewropea Spanja. Nitlobkom illi tejnuna. Thank you very much for this statement. Grazzi ħafna ta' dik l-istqarrija minna ħatijak li tqanqalna u tħassibna li rnexxilek eh, tagħmel hawnhekk eh, kienet illi tolqotna mhux biss bħala politiċi, zizjet minn hekk eh, bħala bħala umani. Nista' nassigurak minn fejn edha bil-qeda jiena qed nara ħafna persuni kommossi. M'intix waħdek. Walek xira ikun hemm xi tip ta' impunità li tieqaf tispiċċa u ħafna kellima u ħafna kollegi li jixtiequ jintervjenu. Iżda qabel, qabel ma nibdew id-dibattitu tagħna, nixtieq ngħaddi l-kelma lil rappreżentant tal-Kummissjoni, is-Sur Bluzma. Umbat wara ejja nżommu f'moħħna din l-istorja li għadna kif smajna, ejja ma nkunux wis eh, kattivi ma' xulxin u nippruvaw nżommu d-dimajnejn għal-petizzjonanti li ntlaqtu minn min dawn l-avvenimenti. Il-Kummissjoni jekk joġbok. Grazzi, grazzi, Sinjura President, eh, petizzjonanti onorevoli membri. Għawak qed niddiskutu numru kbir ta' każijiet ta' qtil mhux eh, riżolti blajnuna tal-Parlament Ewropew aħna nixtiequ illi jiġu ġustizzjati dawn il- persuni li wet u reati. Nixtieq ngħid l-ewwel illi fil-liġi il-kwistjoni ta' jekk xi ħadd huwiex ħati jew le minn reat kriminali hija ta' kompetenza esklusiva tal-Istati membri. Dan skont artiklu 72 ta' TFEU li jgħid li l-Istati membri nfushom huma responsabbli mill-liġi u l-ordni tal-Istati membri tagħhom. Nifhem illi din miex fl-interess tal-petizjonanti, però rrit infakkarkom illi l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza fil li tintervjeni fil-sistema ġudizzjarja tal-Istati membri. It-tieni, dwar il-vitmi ta' terrorizmu, ta' terrorizmu, kwistjoni għal-qalb il kummissjoni ħafna biex nejnu l-vittmi ta' terrorizmu madwar l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea implementat id-direttiva tal-2002 għal kumpens tal-vittmi ta' terrorizmu. Din is-sena l-Unjoni Ewropea adottat ukoll id-direttiva kontra t-terrorizmu illi tipprovdi fost l-oħrajn id-dritt illi il-vittmi jirċivu appoġġ eżattament wara l-attakk u għal tul ta' żmien wara l-attakk ukoll il-Kommissjoni trid tiżgura li jkun hemm trasposizzjoni kif suppost ta' din id-direttiva sa' settembru tas-sena d-dieħla. Finalment il-Kommissjoni ser tkompli tqis possibilità ta' miżuri addizzjonali biex tħares dawn il-vittmi ta' terrorizmu. Grazzi ħafna għal dak il-kontribut nixtieq infakkarkom illi il-Parlament Ewropew ftit tal-ġimgħat ilu biss ħad deċiżjoni sabiex waqqaf komitat speċjali li jaħdem apposta sabiex isolvi il-kwistjoni ta' terrorizmu, kwistjoni relatati ma' terrorizmu. ċfir kol kem aħna namlu l-almu tana, ovvjament dan qatt ma ħajġi plura l-eżistakom, iżda minn tal-inqas inkunu mamrin biex nevitaw li kunem persuni li batu jew aħjar li nejnuhom fid-batija tagħhom. Tajja wis issa ngħaddi l-kelma l membri ta' dan il-kumitat imbagħad l membri sostituenti. L-ewwel is-Sinjura Beatrice Persera. Grazias, Presidenta. Grazie, President. Unilqakom il il-kollu il-petizjonanti, il-vitmi u il-membri tal-parlament kollha prezenti hawnhekk. Għalix, xie xurilu aħna konna qed niddiskutu hekk għandix nħalluha miftuħa jew lejn din il-petizzjoni, mbagħad wasalna l-ftehim għal biex niftemu u deċidejna nizomma miftuħa u nishtiq ringrazzja li Rosa għal appoċ taħħa biex nżommu l-petizzjoni miftuħa. Għaxa l-inqas, aħna l-inqas ħazna li nistaw namlu jgħal ninsimaw. U, u nistaw nipermettu li l-persuni eżerċitaw dan id-dritt ta' petizzjoni b'mod miftuħ. Aħna l-kwistjoni ta' terrorizmu nħossu għadijem iktar forza u biex namlu persekuzzjoni effettiva ta' responsabli bżon anki nejnu l-vitmi e, għanna dinja neċessita għal vitmi għal familji taħħom Għanna kważi mit vitma unek u rridu nejnu għom unibatu messaċ li terrorizm ti illi il valuri tal-drittijiet tal-bniedem huma dejjem iktar validi. Jiena nixtieq nibat messaġġ hawnhekk. Fuq dak li qalet il-Kummissjoni. Illi tkellmet fuq il-kompetenza tal-Istat biex tirsolvi dawn il-każi. Iwa, veru. Però hawnhekk mhux qed nitkellmu biss fuq il-soluzzjoni tal-kwistjoni penali, imma dawn huma drittijiet tal-vittmi rridu temmu l-impunità u rridu nkunu nafu e, il-fatt li wieħed ikun jaf min qatel il-persuni tal-familja tagħhom huwa dritt dritt fondamentali u għal daqstant huwa eh, imnizzel fid-drittijiet fondamentali huwa obbligu għalina nirrispettaw dan id-dritt bħala istituzzjoni Ewropea u rridu neżaminaw dawn il-każi eh, li m'għandhomx risposta tal-til tal-eta. E u importanti nifmu kif kien possibbli li daqshekk eh, etil til eh, ma ġiex risolut l-Unjoni Ewropea hija impenjata biex tipproteġġi d-drittijiet tal-bniedem kullimkien u jiena nixtieq nitlob uh, biex din il-petizzjoni tibqa' miftuħa għax naħseb jiena li rridu nibatu ittra l din il-Kumitat Speċjali tal-Parlament Ewropew u nitolbu il-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċedura u nixtiequ nibattu ittra l-Gvern Spanjol illi huwa involut fil-lida kontra terrorizmu, terrorizmu globali, imma e, dan jfisser anki e, tmim tal-impunità u tal-dbatija tal-vitmi, e, vitmi li ridu aħna għandhom dritt għal rispett tagħna. Grazie. Beatriz, esta siamo in antrosa. Grazie. Al, għal vitmi kollha għal petizjonanti li ġew illum. Jena naħseb li xida li smajna l-lum u e, e rajna il quasi nofs il- it-til tal-ETA ġew ma ġewx irsolvuti. Il kulħadd prova jagħmel kull ma seta biex jasal għal eh, ċarezza u r-realtà din 379 vittma irriżolta. U risposta tal-Kummissjoni għall-istess Eh, l-istess risposta li tatna l-Kummissjoni meta morna Spanja fuq il-kwistjoni ta' tfal eh, ta' trabi misruqa. Imma aħna nħossu li dan huwa suġġett eh, ta' drittijiet tal-bnidem u il-Parlament għandu priorità fuq il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bnidem. U ċar dan il-kas, anki jekk il-Kommissjoni tajt li miex kompetenti kif qalet għal attrabi misruqa. il komissjoni Ewropea għandha timpenja ruħu, għandha terfa responsabilità morali taħħa. U għandha tamel pressjoni tejn l petizjonanti tejn l gvern biex ikun jistaw jiċċaraw dawn il kazijiet kollha ta' itil u f'dan il- sens il-fondazzjoni titleb il- titlob il-lajnuna il, e, tal-Kommissjoni nistaw nibatru itra kif qalet e, il-kollega għax e, il fat infatti il-Komitat tal-Petizzjonijiet jaħdem bħala strument ta' pressjoni anki wara il-fact-finding li għamilna fuq it-trabi fi Spanja. Hawnhekk hemm eh, xieda anki ta' kollega illi 45 sena ilu ġew matula il tsiet tagħha u anki kien hemm każ ieħor f'Majorka eh, u ma saritx ċarezza fuq il kas tagħhom u naf ħafna nies li kienu vittmi ta' terrorizmu. Fil-fatt, hija kwestjoni ta' ġustizzja li jirsolvu dawn il-każijiet. Il-Kumitat tal-Petizzjoni tista' jagħmel ħafna. Aħna għandna il-fortuna li għanna il-ċeċilja bħala president li għabrid ma eh, impenjata ħafna fil-protezzjoni ta' drittijiet tal-bnejdem u jena bħala Spanjol, Spanjola u bħala viċi president ta' dan il-komitat nitlop illi il-komitat tal-petizzjoniet jgħamil kull ma jista biex tikkontribwixxi għal biex t-ċara kull wieħed minn dawn il kazijiet terrorizmu mal-autoritajiet spanjoli mal-, -autoritajiet Um, mal-maġistrati mal biex tajjem il-kuxenza tal-poplu u biex inkunu nistaw nċaraw dawn il-kwistjonijiet kolla. Grazie, Sur Lopez Aligar. Grazie, President. Fil-Komitat kontra terrorizmu hemm eh, ċertu numru ta' Spanjoli Jena nilqa dawn il-petizjonanti u anki il rappresentanti tal- eh, tal-Assoċjazzjoni kontra terrorizmu. Eh, aħna maħniex l-uniċi li nkunu vittmi għat terrorizmu. Maħna l-ikbar, l-istat membru li l-iktar eh, bata b'dan il-fenomenu ta' terrorizmu. Jiena il-klim tiegħi naqaddhom ma dak li għadna kif smajna u jiena nilqa dawn il-vittmi li kellhom dawn l-esperjenzi terribli u dana kien ħaġa ewlenija biex nġib il- il-partijiet demokratiċi jinaqdu fl-imkienu jidġildu kontra l-eta u eh, jaqirduha. Eh, però mar rnexxin nix nġibu bizzejiet eh, ġustizja għal vittmi ta' terrorizmu. 379 vittma li kull wieħed minnhom għandhom familja warahom u dawn il familja qegħdin ifittxu ġustizzja u ċarezza u il-Parlament tagħna jgħamil il-ħidma tijaw. anki wara illi smajna illi l komissjoni Ewropea tajt li miex kompetenti u tisma eh, b'sensibilità u u il-parlamentana jiprova jgħamil eh, kem jista biex il-liġi Ewropea anki tasal anki iktar li lem mill minn din is-sitwazzjoni. Il-Parlament Ewropew tafas u tagħmel pressjoni biex il-Kummissjoni Ewropea tkun tista' anki eh, eh, testendi il-protezzjoni tagħha. Eh, Il-vittmi għadhom qed ifittxu il-kumpens, kompensazzjoni ġusta tagħhom. F'Ispanja l-unità tal-partiti kontra terrorizmu kienet ewlenija biex, biex, biex eh, twaqqaf il-leġizlazzjonijiet eh, bl-intervenzjoni tal-imħalfin tal tal-proċedura penali u l-organizzazzjoni tal-ġudikatura biex, biex, biex twaqqaf l-eta. Però din il-ħidma ma nistawx najdu li temma sa' kem il-vitmi mux se jkollhom eh, dak li jixraq illi kollom. U dan id-dibattitu għandu jibqa għaddej fil-Komitat tal-Petizzjonijiet għax dawn huma uh, xhieda importanti għal kuxenza Ewropea. Aħna smajna eh, dawn eh, l-istejjer illi rakkontawna jina narfu il-gravità ta' situazzjoni u u aħna najdu li jem ħafna vittmi ta' terrorizmu illi u kollu ma' spanjoli. Aħna kellna il-possibilità li eh, illi eh, inkonu nafu personalment eh, il-vitmi u l-familji tal-vitmi meta smajna xida ta' Sur Portero Grazie. Kellek anke l-opportunità li tintaqa ma' missieru da eh, uh, dan jfisser li Brussellija il centro dell'Europa. Dini Din hija ħaġa interessanti li eh, l-isperanza ta' u l-istennija ta' ħafna persuni hija fi Brussell. U f'dan il-moment anki f'din il-awla. Nishti anki nisma mm, e, unati il-mikrofonu l-sur Dias Damera. Grazie, President. E, Indi għandek għajnek sbiħ ma l lum e, l lum għajnek kif għandek id muħ fihom bħal ma dawk ta' Rosa. Dina hija storja li għandha ħafna forza politika u qed nitkellmu llum fuq 379 vittma. Illi ma rċevewx ġustizzja huwa maruf illi l-impunità Eh, id-dajef il-liġi u tissaħħaħ il-qatila. Allura jena namel appell biex nitlob solidarieta politika ta' din ta' dan il-komitat bil-forza ta', ta possibilità li għanda ta' pressjoni u l-empatija tal-komitat u l-impen tal-president eh, Cecilia illi ħafna drabi eh, kullħat ara fil inti taħdem ħafna għad-drittijiet tal-bniedem. L-uffiċu tal-prosekuturu ta u l-ġudikatura spanjola huma indipendenti. Ma naqbilx mal-komment tal-Kommissjoni li tkellem fuq l-artiklu 72 kompetenza tal-Istati membri, ma nafu xini il-kompetenza tal-Istati membri, ma nafu anki xinu il-saħħa e, e politika tal-Parlament Ewropew, specialment tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Jekk il-ħbib tagħna li huma preżenti llum illi nammira u nirrispetta u nesprimi solidarjetà magħhom jekk huma jaqblu irridu namlu dak li jriduma, jekk huma jaqblu l-istrumenti ta' dan il-komitat nistgħu nużawhom lejn biex nindirizzaw il-ġudikatura Spanjola, l-Ministru tal-Ġustizzja Spanjol. Dolores Delgado huwa prosekutur kompetenti ħafna illi eh, huwa eh, koordinat tur tal-ġlida kontra il-terrorizmu. U jaff xini, u taf xini il-dbatija il, tal-vitmi. L-uffiċu tal-prosekutur ġenerali eh, eh, nistaw nibatu itra anki fl-uffiċu tal-prosekutur ġenerali u anki il-President tal-Udjenza Nazjonal u anki eh, nistaw, nistaw anki nikdbu itra l-Ministru tal-Ġustizja. Et nikteb, skużawni, eh, ek domt par eh, rispondejt. Mela, essa nisma minant majte U għandek kun jomok daċċek diffiċli li preferisci najdlek bis najdlek bis bismek. Grazie. Anki li rappresentant tal-Komissjoni hemm storja għal ħames snin tlet investigaturi spanjoli ġabru data fuq il-vitmi kollha ta' terrorizmu tal-ITA u ta' organizzazzjoni toħra u kidbu ktib u publikaw ktib għall-ewwel darba fl-2010 U meta dan il-ktib ġi publikat, persuna, Fernando Delgado, li aħna eh, eh, eh, skoprejna, skopra li hemm iktar minn 300 kas li mhux risolvut. Fl-2010 morna fl-Udjenza Nazjonal, tkellimna mal-President tal-Udjenza Nazjonal u tajnieh dawn id-data u għalinna mhux possibbli aħna ilna sena u nofs nġildu biex nikonfermaw dawn id-data li kienu veri u l-2010 u hemm każijiet siju ta' korallu bi poħrajn, illi marru eh, Franza jaraw film eh, l-aħar ta' Pariġi għaliex kienem eh, kien hemm dittatura u marru Franza biex jaraw u ġaw ħasbu li huma pulizija imma ġew it-torturati u eh, eh, maqtula. Eh, il-familji tagħhom ma setawx lanqas jitfnuhom. Dawn kwestjoni ta' drittijiet fondamentali. Irridu natu lajnuna lil dawn il-vittmi għatem miet ta' għattila li għadhom għedin jimxu fit-toroq ta' Spanja, memx ġustizja, hemm ta' każijiet illi ma sarux irsolvuti. Rajna il etil però dawk li kellhom ġustizja kellom soddisfazzjon, pero dawk li ma kellomx din il-possibilità kellom batew dbatija kbira. Jena nitlobkom illi ti tikkonsidraw dawn l-elementi kolla. Grazie. Signora Jimenez Beseril. Grazie, President. Jiena naħdem 8 snin naħdem fil-Parlament, fil-Parlament eh, Ewropew, bħal majte u bħal ma' kollegi l-oħrajn li għan warajja, jiena u koll vittma ta' eta, 19 sena ilu Alberto, il-ismijiet ismi u ma' miktubin fil-dan il-ktib eh, hija ġi maqtul u tfal tiegħu ġo baqgħu mingħajr missier. Xiħud minn eh, il-persuni li għatlum huma fil-ħabs, ma nafx se jiġri meta jħorġu mill-ħabs. Imma għalissa edin fil-ħabs. Pero mux kullħat kien daqsek fortunat bħali u bħal majte eh, li eh, kien hemm vitmi oħrajn. Eh, eh, hemm nies ukoll li eh, ġew illumi li tilfu l-missierhom u ma kienux fortunati daqsna. Għax il-persuni responsabbli ta' dan tilmu miex fil-ħabs. Hemm dawn il-vitmi kollha 379 illi ma ġewx irsolvuti u jiena nixtieq nitkellem biex nejn il dawn il-persuni li namlu dana snin u jena nishtiq li l-Parlament jgħamil azzjoniet nazjonali biex l-perpetraturi ta' dawn il-krimini jiġu kastigati. Dawn huma reati kontra l-umanità għax dan huwa l-uniku uh, possibilità biex nizguraw li ma jkunniex repetizzjoni. Kull persuna għandu dritt għal ġustizja Il-karta ta' l-Unjoni Ewropea ta', ta drittijiet fondamentali Eh, netkelmu fuq id-dinjità u l-ġustizzja u dan huwa propju l-isem tal-assoċjazzjoni. Dinjità u ġustizja. Hekk jisima l-assoċjazzjoni. Jiena kont sorpriza meta rajt ir-risposta bil-miktub minnaħat tal-Kummissjoni e, mux etnajt fuq dak li għalet għawnek, ma risposta bil miktub għalet illi l-Assoċjazzjoni Ġustizja u d-Dinjità hija iktar inkwetata biex ġibi terroristi fil-ġustizja u mux biex tappoġġa id-drittijiet tal-vitmi ta' terrorizmu. Ma nafx minn kiteba din is-sentenza fil komissjoni imma nista' niżgurakom illi ma jafu x'laqas vitma waħda ta' terrorizmu ma tkellmux magħhom ma fhumux qatt x'inhuma l-drittijiet l-iktar importanti tal-vitmi ta' terrorizmu. Id-dinjità, il-memorja u l-ġustizja dawn huma drittijiet tal-vitmi u jiena naħseb li ħaġa importanti li din il-petizzjoni żomma miftuħa kif qalu il-kollegi bla dubju hawnhekk qed nitkellmu fuq l-artiklu 6 tal-Karta eh, Fondamentali ta' Dritta Dublina meta persuni jitkellmu fuq it-tmim tal etta jitkellmu fuq il-paċi u meta nitkellmu fuq il-paċi f'din il-awla memx paċi fil-Kolombja ma nistawx aħna naslu għal paċi ek ma jkunniex il-ġustizja. Ma nistawx, ne, ma, ma jamex, ma nis, kif nistaw nitkelmu fuq il-fat illi e, e, illi illi leta ma diċ teżisti meta għatanna dawn il-379 kas illi mux risolt. Aħna e, ma marbaħniex għawnek dana nistaw najduh biss meta nkunu tajna ġustizja li dawn il-persuni. Ma nistawx immorru u narestaw il-attila, ma rridu narestaw il-kapijiet, il-kapijiet li huma taw l-ordni biex joqtlu l-dawn il-persuni. Jema ma nafx minn qatar il-ħija, imma jenna nishtiq nkun naf minn ta' l-ordni biex jiġi maqtur. Aħna rridu niperseguitawhom il-dawn il-persuni u nistaw namluħ da. U allura jina nitlob illi din il-petizjoni tibqa miftuħa. U għek hemm bżonn immorru Spanja u namlu fact-finding mission eja namluha. E, rridu namlu kull ma nistaw, din hija ħaġa il-lum rridu jerġaw ibatu e, forma doppja ta' vittimizzazzjoni ma ma kellomx ġustizja u saratant il il-persuni tal-familja tagħhom ġew maqtula u jridu jkomplu ibatu għax ma jafux fejn eh, huma eh, dawn il-persuni. Aħna kull wieħed minna eh, se jagħmel kull ma jista' hawnhekk biex din il-petizzjoni tibqa' miftuħa u biex il-ġustizzja tiġi moqdija. Grazie. Thank you very much. This is also very Grazzi ħafna dikjarazzjoni għawija ħafna u nirringrazzjakom tal-li ġejtu illum f'dan il-komitat mhux is-soltu li tiġu u bekk napprezzah. Nati l-kelma li sur zil-waga issa. Grazzi ħafna, Sur President, tal-li tajtna l-kelma f'dan il-komitat, il-kelma f'dan il-komitat, ovvjament nixtieq nirringrazzja l-petizjonanti tal-li qegħdin hawnhekk illum u tal-li għed jaqsmu l-esperienza tagħhom eh, mimlija ħoġieħ. Aħna nħossu li eh, l-petizjonanti li ntbatu mill-petizjoniet li ntbatu u li jidru fil-rapport fejn qed iseħħu għal eh, tweġiba sodisfaċenti fil-gwad tal-każijiet mhux solvuti mill-awtoritajiet Spanjoli u anki fil-gwad tal-informazzjoni fil-progress eh, tal-istħarriġ dawn huma leġittimi u xirqa. Sfortunatament il-soċjetà tagħna għexet għal xirin ta' snin bluzu tal-vjolenza bħala ħaġa naturali għal ksib tal-anijiet uh, eh, Eh, politiċi dan ovvjament kien zbal. U rridu verament neħħuħ mill-soċjetà l-violenza, mill-leta u mill-gruppi terroristiċi oħra u mill-istat f'xi okkażjonijiet ukoll, sfortunatament, miex ġustifikata mhuwiex ġustifikat l-użu tal-violenza hawnhekk u kondannah u kulħadd għandu jagħmelek. Il-vittmi ta' dawn il-reati mantonx eh, bżon il-solidarieta tagħna u jistħoq ilhom hekk iżda anke l arfen ir-rikonoxximent, l-abilità li jeżeċitaw id-drittijiet tagħhom, id-dritt għall-ġustizzja, xi ħaġa essenzjali għal kulħadd u anke għax dan huwa l-bażi dinja bażi kruċjali eh, għal-reparazzjoni u anke eh, għal paċi fil-Pajjiż Bask Spanja u l-Europa kollha kemmi. Grazzi ħafna u bekk wasalt l-aħħar kellim fuq il-lista. Kelma lilek. Grazzi ħafna. Eh, President. Se niprofa nitkellem fil-qasir qed nibda bl-Ingliż għax eh, smajt il-kollegi kollha Spanjoli tiegħi u ħafna Spanjol isna' jisu dana, jisa dina bis problema spanjola. Ija eh, problema spanjola, iżda bek minħabba fek eh, problema Ewropea. Izda jina għandi opinjoni siet wiesa għax qed nitkellmu dwar valuri u valuri Ewropej. U xtaqt nisħaq fuq dan issa u najd u nuza biex najt li forsi viżjoni legali u l-ħabib tija Fernandez huwa speċjalista f'dan, forsi l-Komissjoni ma kienieċ ma għandix ma ħadiċ dan eh, kif suppost, iżda din il-Komissjoni għandha dritt u l-idmir illi tieħu in konsiderazzjoni dak li huwa l-iżjed importanti hawnhekk, l-iżjed l-iżjed importanti hawnhekk huwa il-ġustizzja. il ġustizzja u li nħarsu d-demokrazija kontra il-violenza minnata ta' kriminali. Dak huwa importanti. Issa se nagħlaq bl-Ispanjol għall kollegi tiegħi. bis solidarieta li għandi anki lejn il-vitmi bekk se nitkellem bl-Ispanjol. Dak huwa l-importanti li ma nipermettux li ikun hemm l-impunità. Jekk ma niġġiċux u nagħmlu kull ma nistgħu dik hija forma oħra ta' impunità. kollega tagħna eh, Jimenez Feseri tkellem tkellmet dwar il- dawk in-nies li eh, ordnaw il-qtil. Jena nixtieq intenni fuq dan il-punt. Signora Jimenez Besri ma tkellmitx dwar il-persuna li wetta ir reħat il-persuna li ordna ħaddieħor li joqtol lil xi ħadd possibbli li din il-persuna tinsab f'amministrazzjoni pubblika fi Spanja illum il-ġurnata għax ma seħħux ma, ma kienx hemm stħarriġ biżejjed għax l-impunità anki tista' tasal sem. Illa li il-Kumitat tal-Peti għandu jintervjeni, illa li il-Peti għandu jizgura il-appoċ kollu li sema mill-kollegi. Il-Peti irrit jintervjeni minħabba xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi hija essenzjali meta nitkellmu dwar valuri. Jina ċert, jina għal-kollegi, sa jina ċert, illi maħniċ qed nagħmel kull ma nistaw. Per eżempju, għanna politika ta' toleranza frikwat tal-ħabsin dawk li kienu membri qabel tal-eta din il-politika ta' toleranza hija ħaġa tajba, iżda ma naħsibx li hija tajba fil-fatt għax in-nies qed jiġu liberati jew jingħataw maħfra eh, mingħajr ma jimponu li kollaboraw fil- eh, fej jiċċaraw dak li ġara fil-qtil tan-nies dik ħaġa li nistaw nizguraw li tiġri għanna valuri Ewropea unek u naħseb li din dan il-komitat għandu jieħu din il-kwistjoni bl-ikbar serjetà. Memx dubju li dan il-komitat dejjem kien fuq in-naħa tal-vitmi. daka apparti l-kwistjoniet legali oħra. Il-kollegi tiegħi hawnhekk jiena nixtieq nirringrazzja u nesprimi l solidarieta tiegħi. Sur Lopez Estoris White issa. Grazzi. Jina titkellem bħala segretarjat, segretarju ġenerali tal-PPE, aħna dal-ħodu ċelebrajna l-anniversarju tal-President qabel u l-tmexxija tal-partit e, kienet kollha hemm. Iddeċidejna llum li e, se nittrasmettu l-appoġġ kollu tagħna mill-PPE lilkom. Kull darba li ħdimna fl-imkien, aħna rbaħna. Nesprimi l-ringrazzjament tiegħi fil-klim tal-Fernando e, huwa minnu li fil-ġlida kontra e, l-ETA. Di kienet e, ħaġa kruċali, speċjalment fl-istituzzjonijiet fil-Parlament Ewropew, kien kruċali li konna maqdin, maqdina aħna l-lum bħala kollegi u ċittadini, il-grupp tal-indipendenza, etc. Il-fatt li qegħdin hawnhekk illum juri biċċar jiri biċċar għal-kollegi Ewropej tagħna u hekk għandu jkun għal snin qabel ma kont eh, membru tal-Parlament jiena kont assistent, xi ftit minnkom eh, il-kom għawizjiet minni, jiena kont hawnhekk fid-disajnijiet. Meta l-eta, il-fenomenu tal- l-età diffiċli biex tispjegaħ huma kienu eh, eh, jisim bħala xi grupp eh, separat ta' separatisti barranin u diffiċli u għal snin sħaħ ma fimniex li daw kienu assassini, kienu qed joqtlu l-raba tagħna, aħna ħadna paċenzja bil-Kostituzzjoni, bil-liġi u din hija l-battalja li rridu il-ġlieda li rridu nkomplu biha f'pajjiżna. Ma rridu qatt eh, niqfu għax il-fenomena jieġaw joħorġu, jieġaw spuntaw. Jisa kollok forma ta' nazjonalizmu. Eh, da kollu eh, kien f'parti ta' Spanja u, u anki fl-Europa għandek il-mibeda kontra l-demokrazija u dak li aħna niddefendu. Nasab li kulħadd hawnhekk jaqbel dwar dan jista' jkun hemm xi eċċezzjonijiet. Mela, l-Kummissjoni Ewropea jiena ngħid il-ġimgħa d-dieħla jiena se niltaqa' mal ma' Jean-Claude Juncker għal eh, eh, pranzu u jiena se ngħidlu il- l-opinjoni tiegħi, se nisprimi l-opinjoni tiegħi fuq dan il-messaġġ fejn jgħid li l-Assoċjazzjoni Dinjità u Ġustizzja kif intqal signora Besserija, huwa iżjed interessat biex in-nies sospetti um, ta' xi atti terroristiċi qudiem il-qorti hemm xi ħaġa ħażina hawnhekk hemm xi ħaġa ħażina li il persuni sospettati ta' terrorizmu jispiċa u dim il-rati Jiena fimt li kienem xi fi fit-traduzzjoni eh, f'dak li qal jiena se nagħti l-Kummissjoni ħin biex ibidlu dik sentenza inkella se jaraw il-konsekwenzi politiċi ta' dan. Jiena se nibgħat dan messaġġ direttur ta' Kummissjoni Ewropea il-ġimgħa d-dieħla kifet. Issa, fil-gwad tal-vitmi aħna smajna eh, xi ehm, rakkonti personali li għanlu eh, ħafna għawnek eh, stess l-lum. Mem ehm, xej armi li titlef xaħat li tħobbu. Jina nesprimi l appoġġ tijaj u l-solidarieta tijaj mill-Partit Popolari Ewropew fil-fat u mill-kollegi tijaj kolla mill-varji partiti Eh, nixtieq ringrazzjakom importanti illi nisimgħu il-rakkonti tagħkom hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Bekk nistieden il-Kummissjoni biex eh, minnu fiħ iwieġeb għal dak li intqal. Kelma lilek. Grazzi ħafna. Mella ħanisħaq li l-Kummissjoni Ewropea verament tħoss għal vittmi ta' terrorizmu u nifmu meta ta' eh, eh, kienem kummenti minn xie membri parlamentari fil-gwat l paragrafu li aħna introduċejna fil-sottomissjonijiet lill parlament Ħanatikom xi sfond tal dan, irċevejna talba Eh, aħna servizzi tagħna naħsbu kontra terrorizmu, eh, saqsawna l-informazzjoni biex niġġieldu terrorizmu, speċjalment fil ta' drittijiet tal-vittmi għat terrorizmu. Meta ħarisma lejn il-petizzjoni stajna naraw fejn eh, fejn l-Organizzazzjoni ta' ġustizja u l-Umanità huma jinsabu iżda din petizzjoni din petizzjoni hija titratta l-fatt li għatem 379 każijiet li mhux solvuti, ġifri sentenza lill parlament kellu dan il-messaġġ biss. Il-kwestjoni hawnhekk hija illi għaw xi każi tal-qtil ma ġewx solvuti u mhux illi kena l-vitmi valuti nittama li dak kont ċarf dan. Okay, thank you for that clarification. Grazzi għal klarifika. Mela, għal darboħra se nistieden il-petizjonanti biex jitkellmu fil-qosor eh, taqsira ta' dak li smajtu bl-istess mod kif għamilna qabel. Għandek żewġ minuti kull wieħed u mbagħad il-kellem għal Is-Sur Pertore della Torre wara is-Sur Rodriguez Ares Għal Għazox minuti kull wieħed. L-ewwel net, eh, Sir Rodriguez minn Dinjità u Ġustizzja nixtieq nirringrazzjakom għall kontribuzzjoni tagħkom u l-appoġġ tagħkom. Għandi tliet idejat li naħseb li huma essenzjali hawnhekk maħniex qed nitkellmu dwar l-innoċenza jew li wieħed ikun ħati, iżda li ma kienx hemm stħarriġ biex naraw min kienu nmexxejja jekk dawn huma ħaġa jew le ħaġa oħra dik ma kienx hemm stħarriġ hemm impunità u bekk m'għandniex minħabba impunità m'għandniex id-drittijiet tal-bniedem jekk m'hemmx istarriċ anki jekk ikun hemm attakki l-artiklu 2 tal-karta m'għandekx drittijiet tal-bniedem jiena konvinti li dan il-kumitat mhux se permetti dan. Tini, din hija kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem 379 familja mhux biss il-til um, Il-familji wara dak il-qtil għadhom qed jistennew għall-ġustizzja għadhom qed jistennew għall-arfin tad dritti tal-bniedem għal bażi tal-karta tal-għaddini għal kwistjoni tad dritti tal-bniedem ilna ġejjin għal qudiem il-Kumitat tal-Peti wara li ħidimna fuq eh, xkiel li kienu qed jixxeklu l-istħarriġ kontra l-mexxejja ta' dawn irridu li l-Unjoni Ewropea tiżgura li d-dritt tal-ġustizzja għal dawn il-vitmi tiġi permessa Għaliex għalhekk dawn il vitmi jieġu hawnhekk u fl-aħħar rridu din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Rridu l-kummenti kollha bil-miktub jintbatu biex naħsbu fuq dritti tal-bnedem. Jekk joġobkom, tħallux dawn il-vitmi waħedhom, ilhom hekk għall-40 sena, mandkomx ntkomx tabbandunawhom intkom ukoll. Grazzi. So the other speaker. Mela, kellim li miss, kellim Mr. Portero de la Torre. Għandek xaħġa xisit. Iva. Ma nafx jekk jiena eh, innexxi li b'dak li qed nilħaq l-lubkom. Iżda il-tweġibit li jiena ħadd minn għandkom missejtu li qalbi u bekk fisem kollegi nixtieq ringrazzjakom. Mela, illum għanna dan il-moment speċjali ħafna f'dan il-komitat, rari ħafna li nisimaw u nista nara il-membri kolla kollha li għandhom l-istess opinjoni li hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa. Anki rappresentant tal-kumitat eh, eh, iħoss li għandna nagħmlu xi ħaġa iżda diffiċli ħafna aħna eh, nixtiequ nibatu messaġġ lil 379 familja il-familji Ewropej li għadhom qed jistennew il-ġustizzja. Nixtieq nibgħat messaġġ. Messaġġ tal eh, messaġġ ta' passjoni u kompassjoni fil ta' situazzjoni tagħhom. Se nagħmel pala bħala l-President ta' dan komitat kumitat fisem kull membru ilhom jistennew għall ġustizzja u sissa għal xej, kompletament għal xej. U jiena tinħoss li din il-kultura ta' impunità għandha titwaqqaf. Għandha tispiċċa. Smajna dwar il-karta ta' drittijiet fundamentali illi intkom tixtiequ li dina tiġi applikata. Hemm ftit ma tantxem li nisaw namlu għax aħna maħniex kumitat eh, ġudizzjarju, eh, iżda aħna niprofaw insibu soluzjoniet mhux ġudizzjarji għal konflitt eh, tul u dan huwa konflitt tul. L-ewwel net li nistgħu nagħmlu huwa li nixtieq li l-kollegi jappoġġaw il-proposta tiegħi. L-ewwel net il-petizzjoni tibqa' miftuħa u t-tieni nibatuha lill-Kumitat fuq it terrorismu l-Kumitat ġdid għall-informazzjoni u nġibdu l-attenzjoni tagħhom għal dan il-konflitt li ilu għaddej illi għanda tkun parti mill-arfin tagħhom meta jħarsu lejn, lejn dak li qed iseħħ u anki ħeju għal-ġejjini. se nibatu ħafna itri eh, lill-awtoritajiet fi Spanja, lill-prosekuzzjoni ġenerali, lill-orti, lill-Ministeru tal-Ġustizzja fej najdulhom li aħna smajna l-każijiet tagħkom u aħna smajna il-kazit personali ta'kom. U dini għaparti parti mill-tbatija Ewropea mhix ħaġa lokali jew nazzjonali jew il-familji tagħkom hija ħaġa Ewropea ehm, ġerħa Ewropea għall-umanità Ewropea. U, bekk minħabba għal din raġuni rridu nindirizzawha. Aħna hekk se nagħmlu u u nitolbu lil kulħadd li ċivi dawn il-litri biex jagħmlu stħarriġ fuq din il-kwistjoni u għandhom iwieġbu lilna. Nistgħu nagħmlu hekk iva, grazzi. Nixtieq ukoll għanna xi koordinaturi li għadhom hawnhekk u intkom qed tirrappreżentaw il-gruppi politiċi kollha tal-Parlament. Ipprovaw titkellmu mal-koordinaturi tal-gruppi differenti aħna għanna xie affarijiet li nistaw namlu e, e, zjara biex nixbru l-fatti f'dan il-post fl-Europa biex naraw xara u aħna għadna kif tkellimna dwar kif nistaw namlu zjara oħra. E, problema oħra fi Spanja, il-kwissjoni tal-trabi, storja antika dik ukoll bħal takom u jemżon ta' soluzzjoni għalihom. Iżda biex namlu zjara bħal din għanna jkonna maġġoranza fil-komitat fost il-koordinaturi, mux fideja jew xaħatiħor li jħu deċizjoni fuq dan iżda koordinaturi. Mela, nħedġiġkom biex tmorru għant il-gruppi politiċi takom u taħtmu fuq din il-kwistjoni. Ningrazzjakom u lilkom li ġejtu hawnhekk u vjaġġajtu minn daqstant il-bot, minn daqshekk il-bot eh, biex tiġu hawnhekk fi Brussell għalkemm qalbkom huwa x'imkien ieħor fejn hemm ix-xemx nawguralkom il-vjaġġ tajjeb lura lejn djarkom u nirringrazzjakom għall impentakom u illi eh, eh, wassaltu dawn l-interventi tant imqanqlin.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 So, the few colleagues that I still have in the room. Mela, għal ftit kollegi li għatfadal eh, fis-sala, eh, Nishtiqkom li tilqaw l-petizjonanti li jmiss ta' petizzjoni 760, petizzjoni oħra Spanjola, naħseb illi il-persuni li musser jibqaw maħna għandhom ħallu s-sala bil-kwiet u nixtieq nistieden lis sur Jesus Garson, il-President tal-Fundazzjon Vida Silvestre Mediterranea, illi ser ikun qed jagħmel preżentazzjoni bil-PowerPoint. Grazzi ħafna, Sinjura President, l-ewwel qabel kollox, ovvjament. Nixtieq nuru solidarjetà u appoġġ mal-Assoċjazzjoni għad dinji ta' l-Ġustizzja minħabba id-batija li huma dejjin minna sakem jissolvew il-każijiet pendenti. Aħna bħala rappreżentanti ta' gruppi għal ħarsien tal-ambjent ta nixtiequ nuru solidarjetà tagħna magħhom. Jiena qed nirrappreżenta kollega illi reċentement ħallina huwa kien jaħdem fl-Arġentina u kien jaħdem fil-kamp tal-konservazzjoni. U għata unura li għal qed nissostitwixxih. Is-suġġett li ser nitrattaw issa huwa differenti ħafna minn dak terribli li konna qed nitrattaw ftit ilu. Pero xort waħda jorbat ma' drittijiet eh, tal-bnidem jitkellem dwar ir-rispett tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Titratta il-direttiva Habitats u titkellem ukoll dwar il-Konvenzjoni tal-Biodiversità, Konvenzjoni Internazzjonali li hija appoġġata mill-Istati membri kollha. il- Huwa importanti illi inħarsu l-speċijiet illi jixirqilhom jiġu mħarsa dan din tgħidu kol direttiva Habitats. Il-gżer tal-Mediterran in ġenerali huma żoni illi batew ħafna mill-azzjonijiet tal-bniedem f'dawn l-aħħar snin għaliex l-umani provaw ifittxu l-ikel, jibnu jużaw mezzi u vetturi, u għalhekk l-ambjent riżultat ta' dan bata. Xorta waħda però għatem ċerta rif ċerta zoni protetti fostom il- um, eh, il-firxa ta' montagni tramuntana illi huwa fejn issib il-Black Vulture. Aħna irnexxilna niksbu ħarsin komplet għal din iż-żona. Żona illi hija il-dar il naturali ta' diversi speċijiet. Fil-ftit sin ilu ġiet adottata trasposizzjoni ta' leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea sabiex nippruvaw insalvaw din l-ispeċi rari tal ehm, la fultun dan la fultun assis, il-black vulture. fil fatt hemm ehm, zoni specifici illi huma involuti hemm ukoll però zoni illi qed jiġu kull ma jmur meddija minn eh, turizmu tal-massa. Skont il-leġislazzjoni Spanjola, dan huwa permess li huma żoni illi infetħu għal eh, turizmu. U għalek dawn it-teddit ma nistaw xejn ħlif ehm, naċċettawhom. Issa nagħdu il-kelma lil eh, kollega professur jiena l-professur għagera tal um, ta' l-Università f'din iż-żona tlab ġimitlub minna illi namlu studju fuq din iż-żona fil-fatt il-bidla fil- um, il-bidla fil-liġi titratta żona ta' tramunta tramunta illi tgħid illi l-aċċess għal din il-firxa qabel anzi skużawni il-liġi kienet tgħid illi aċċess kien possibbli biss fit tlita filmija ta' din iż-żona kollha kemm hi, però mbagħad il-liġi inbidlet u issa aċċess għal diversi partijiet ta' din il-firxa ta' montani ta' tramuntana f'Majorka, fil-Gżejjer Baleariċi, ġifiri. E, kif tafu il-gżira ta' Majorka ta' kull sena jżruha eluf ta' turisti u għalhekk din iż-żona qed tiġi medda. Għalulna illi il-bidla flużu ta' din il ta' dan il-qasam ta' din iż-żona skużawni sar mingħajr ma ġi informatat L-Ombudsman Spanjol talab lill-gvern ta' responsabbli mill l-parti tal-gvern responsabbli mill-gżer Balearici biex jagħti tweġiba dwar din il-bidla fil-leġislazzjoni. Iżda ma nitajnax, ma nitajniex ġustifikazzjoni. Dan ifisser li turisti jistaw jimxu fejn iridu f'dawn ir-rotot tal-muntanji, f'dawn iż-żoni, fir-rotot f'dawn iż-żoni montanjużi. U biex u saħan sitra kien ser ikun hemm bidla addizzjonali li liġi biex ikun hemm iżjed uh, possibilità ta' ta' mm, persuni li kunu jistaw jaċċedu għal żoni oħra. Dan qed jedet il-vulturn, um, il-black vulture, u nikonkludi billi ngħid illi m'hemmx territorju wieħed illi ser ikun mhux li ser jkun magħluq għal turisti. Naħseb li dan kollu jixraqlu rapport tekniku iżjed dettaljat u valutazzjoni tal-impatt ukoll. Grazzi ħafna, għanna fostna rappresentant tal-Kommissjoni Sur Ċipriani nitolbu illi jieħu l-kelma. Grazzi, Signora President. Qed nitkellmu hawnhekk dwar dawn dispożizzjoni il-ġodda li adottaw il li adotta l-Gvern Spanjol rigward il-ġona ta' Tramuntana iż-żona blisem Tramuntana f'Majorka. Dawn id-dispożizzjonijiet jippermettu illi jiġi illi jkun hemm aċċess pubbliku trasport anka pubbliku f'dawn iż-żoni protetti. Nifmu li din il-possibilità hija xorta waħda suġġetta għal regolamentazzjoni tal-pjan ta' ġestjoni tas-sit jew inkella suġġetta wkoll għall awtorizzazzjoni u, u kommissjonat u u għamitlu ukoll li jsir rapport mill awtoritajiet kompetenti biex naraw kemm huwa konformi dan kollu mal istess ħarsin u konservazzjoni tas-sit. Aħna studjajna dokumentazzjoni addizzjonali li batilna l-petizzjonant nar l-4 ta' Ottubru, propju ftit tal-ġranet ilu, u konxi tal-fat illi saru negozjati bej l-autoritajiet reġjonali fil-Gżejjer Baleariċi u l-Gvern ċentrali ta' Madrid dwar dawn id-dispożizzjonijiet. Dawn in-negozjati kellhom jiżguraw illi jkun hemm konformità ta' dawn id-dispożizzjonijiet mal leġiżlazzjoni Spanjola. U r-riżultat ta' dawn in-negozjati intlaħa f'Ġunju, f'Ġunju l-għadda propju tal-2017, permezz ta' ftehim bejn iż-żewġ partijiet. Skont dan il ftejm dawn id-dispożizzjonijiet il-ġodda għandhom jiġu implementati konformi ta' sħiħa mal-liġi nazzjonali Spanjola dwar il-wirt nazzjonali li hija leġiżlazzjoni li titrasponi fi Spanja id-direttiva Habitats. Dan il fejm jindika li kwalsiasi deċizjoni rigward l-użi u l-attivitajiet f'dawn iż-żoni protetti għandhom jiġu regolamentati fil-pjan ta' ġestjoni ta' dawn iż-żoni protetti u għandhom jisu il-ħtiġijiet u l-speċifiċitajiet ta' dawn iż-żoni protetti. U għalhekk meta isna dan kollu, wasana konklużjoni li dan kollu konformi mal-liġi Spanjola. Meta wieħed iqis kollu, jisu ukoll illi il-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-territorju tal-gżer Baleariċi ser tiġi interpretata in konformità mal liġi Spanjola u illi hija konformi mad direttiva Habitats, aħna qed inqisu li m'hemmx ksur tal-direttiva Habitats. Nikonkludi hawnhekk, grazzi ħafna. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja lilek għal dik il-tweġiba daqshekk konċisa u dritt tal-punt. Mhux dejjem ikun il-każ dan. Issa, nibda nirċiv il-kummenti minnaħa tal-onorevoli membri, nibdew minn Rosa. Grazzi. Idealment, jiseħ dak li qed tipproponi jew tgħid taħjar il-Kummissjoni illi il-leġiżlazzjoni adottata mill-Gvern tal-Baleariċi tkun jew mill-awtoritajiet reġjonali tal-Gżer Baleariċi tkun konformi mal-liġi tal-biodiversità li tagħmel trasposizzjoni tal-direttiva Habitats tal-Unjoni Ewropea. Iżda Il-petizzjonanti jinsabu hekk propju għaliex iħossu illi mhijiex konformi mal-liġi nazzjonali. Huma qed jgħidu illi l-emenda għal-liġi eh, għal eh, l-emenda tal-liġi skont il-valutazzjoni li saret fil-gżer baleariċi miex konformi ma' leġizlazzjoni nazzjonali. Għalek kina naħseb li għanna nħallu din il-petizzjoni miftuħa u għanna permezz ta' itri nizguraw illi l-affarijiet ta' sewuma kif qed eh, tgħidilna li huma il-Kummissjoni jekk dan huwa l-każ allura nagħlqu għall-petizzjoni, però naħseb illi għandna nippruvaw niksbu iżjed informazzjoni dwar eh, dan kollu. Ma nafx jekk taqblux ma dan. Iva, teoretikament eh, huwa kif qed tgħid il-Kummissjoni, il-Gvern eh, reġjonali jew l-awtoritajiet eh, reġjonali jridu jaraw għanzi iridu jimxu mal-parir tal-gvern ċentrali. Iżda mux dejjem ikun il-kas. Aħna NGO, università, u għalek l-interess tagħna huwa illi dawn iż-żoni jinżammu bħala żoni protetti fejn speċijiet protetti ikunu jistaw jiexu fl-ambjent naturali tagħhom, ma nafx il kollega għandu xi ħaġa xi żid. Iva, nixtieq sempliċement nżid illi meta wieħed qis iċ-ċirkostanzi daqshekk speċifiċi ta' dan l-avolturn eh, li għadu jeżisti biss fi Spanja għalmenu f'Ispanja hemm popolazzjoni ta' numru deċenti. Uħut minn dawn il- dawn la fultun provajna nintroduċuhom fi Franza. Pero ma qabdiċ daqshekk, ma ninsewx ukoll illi qed noqorbu lejn il-miliet, allura dawn ser ħeju il-bejtit tagħhom, waslu biex ħeju il-bejtit tagħhom, mbagħad um, jgħaddu minn perjodu ta' inkubazzjoni eh, dawn il-bejtiet il u iweldu għal ħabta ta' um, april hemm bżonn ta' perjodu ta' kalma kbira, hemm bżonn li l-bajt jinżamm fil-bejtiet ukoll qabel ma jfaqqas minħabba l-kesħa tal-muntanja. Mbagħad eh, ikun hemm is-sajf jiġi s-sajf u meta jitwielet il- eh, eh, meta jitwieldu l-avultuni ikunu jridu jiġu protetti mbagħad fis-sajf mill-illa tax-xemx Jiġifieri minn Diċembru sa Settembru huwa perjodu delikat ħafna, jekk ikun hemm tfixkil lil bejta waħda jista' jfixkel l-popolazzjoni kollha kemm hi. Jiena kuntenta meta il-petizzjonanti tant iħossuhom komdi hawnhekk fostna li jabdu u jiddeċidu li jitkellmu qabel ma l-om il-kelma pali kiku donna hekk mal-mejda tal-ikel. Issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Albiol lugar, eh, agradecer a los peticionarios su presencia y, por supuesto... Grazie ħafna, jina nishtiq nirringrazzja l-petizzjonanti tal-li jinsabu għonek fostna, tal-li għetaħ jitkelmu fissem eh, l-ambjent, eh, ġih l-ambjent li jishtiq jħarsu, u għaminnu jiva li jirridu eh, inħarsu l-speċijiet jina fostom la vultun assis, l black vulture, Jiena mm, ġeja minn Valencia u naf xinu ma diffikultajiet li tiltaqaw maħom intom fil-Majorka minħabba il-turizmu tal-massaj ġifiri nifimkom huwa essenzjali li nizguraw li għalmenu ċerta zoni jinżammu mux mit-tifsa uh, u imħarsa. Għana ma nishtiqux li kunem abbus ta' din il- Situazzjoni. il-familja Marċ fil-fatt hija mm, huma fost il- sidin ta' din l-art, però xorta waħda m'għandhomx jittrattaw fil-waqt li m'għandhomx il-marċ jitrattaw din iż-żona bħala proprjetà privata tagħhom, lanqas ma nagħmlu l-estrem li u nippermettu li l-persuni li morru trekking f'dawn iż-żoni jagħmlu li jixtiequ u jitelfu lill-ambjent. Ma nistawx neqirdu dawn il-żoni eh, trasparenti nitlobkom illi iżommu ma dak li qed nagħmlu hawnhekk jekk jogħġobkom jekk għandkom xi raġunijiet politiċi għax titkellmu jekk għandkom xi eh, punti li fuqhom tinsabhom tinsabhom ma' gruppi politiċi oħrajn nitlobkom illi tħallu barra minn din id-diskussjoni. Sommu f'moħħkom il-petizzjonanti. Signora President, naħseb illi kull MEP jista' jikkritika l-azzjoni ta' gvern. Aħna qed nitkellmu fuq il kustjoni ta' l-gżejjer u kif il-gvern ċentrali qed ħares dawn iż-żoni protetti. Jekk il-gvern ċentrali għamel żballi hemm bżonn illi issir li dawn l-azzjonijiet jinbidlu ma nix inċaħdu ċittadini ordinari mid-dritt illi gawdu il-kampanja. Nemmen illi il- il- dawn l-speċi tridu jiġu imħarsa. Ovvjament nifhem illi fil- fil-żminijiet ta' ta' mi, ta' ta' mir dawn il-żoni jridu jkunu magħluqa. Per eżempju fosthom fil-perjodu ta' inkubazzjoni għall-avultun għassis. Iżda fid-dawl ta' studji xjentifiċi jrid isir dan kollu, diki il-pożizzjoni tagħna rigward din il- il-petizzjoni. Grazzi issa is-Sur Lopez White. Grazzi Signora President, mussern noqgħod nidħol fil-kwistjonijiet ta' tal-partiti politiċi Spanjoli bħal mamlet il-kollega tiegħi din spistiġri f'dan il-Parlament Ewropew aħna l-kol kem aħna nistaw noqogħdu ngħidu affarijiet eh, xejn sbieħ eh, fuq xulxin, però issa mhux il-waqt li toqgħod titkellem dwar il-politika. Skużawni, et niġi interrott eh, kontinwament. Qed taraw kemm aħna demokratiċi hawnhekk Pero issa drajtom dawn l-affarijiet li hawnhekk tliet snin u dejjem irrispettajt lil kulħadd, e, smajt id-diskorsi tal-kollegi. Tajjeb illi tisma' kemm il-tfaħir e, e, kif ukoll il-kritika min-naħa tal-kollegi. F'dan hawnhekk f'din is-sitwazzjoni qed nitkellmu dwar kwistjoni li taffettwa l-ambjent fil-gżejjer paleariċi. Walek, ta' min saqsi lill-gvern ċentrali sabiex jiejna kemm jista' jkun possibbli. Diversi aġenziji għal ħarsin tal-ambjent qalu illi il mhux qed ikun hemm biżejjed ħarsien tal ambjent Naħseb illi hemm bżonn li nadottaw approċċ għaqli dwar dan, importanti li l-liġi tiġi rispettata u mux għamlu bidliet l-liġi li waslu għal inċertezza legali kif rajna jiġri fi bnadi oħra tal-Mediterran. Għanna nisimaw l-esperti li għalulna illi il-gvern mhux qed jirrespetta ċerta aspetti tal-liġi dan nistaw namluħ billi nara, naraw xista jagħmel il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni. Point of order. Mhux possibbli anzi, qatt ma ninsew illi għandna nkunu eleganti fil kummenti tagħna fil-kommenti tagħna għandna nkunu edukati. Il-ġlieda politika nixtieqkom toħduha band oħra, mhux fil-kumitat li mmexxijena. Fuq din nota pożittiva nixtieq bil-ġdid nirringrazzja lill petizzjonanti tal-li kienu fostna, nirringrazzjom tal-li waslulna dan il-messaġġ xjentifiku u nista nat taqsira billi ngħid illi ser insommu din il-petizzjoni miftuħa u e, l-informazzjoni li għadetilna l-Kommissjoni napprezzaw li kiku nkunu nistaw nirċivuha bil-miktub. Naħseb illi għanna navviċinaw l-autoritajiet reġjonali tal-gżer Baleariċi u ngħidulhom illi aħna eh, għanna għajnejna qed insommu għajnejna fuq din il-kwistjoni u din hija xi ħaġa qed insegu mill-viċin għaliex għandu jkun hemm ta' sħiħa mad-direttiva din hija essenzjali għal dan il-kumitat. Għalhekk iridu niżguraw illi ma jkunx hemm diffikultajiet fuq uh, din il-kwistjoni. Ma jidirx li hawn kollegi li jishtiqu xaħġoħra ħaġa oħra ardan. Nistgħu nipproċedu mela? Tajjeb wisq. Nawguralkom il-vjaġġi tajjeb lura lejn il-sabiħa Majorka. Sellulna għalija u nittamaw illi xi darba niġu nżurukom hemmhekk. Issa il-punt li jmiss hija huwa petizzjoni 1304 petizzjoni uh, minn petizzjonanti Spanjoli rigward il kundizzjonijiet ta' xogħol mhux sikuri għal l-assistant lecturers fl-universitajiet. Nixtieq nilqa' fostna is-Sinjura Isabel de la Cruz u s-Sur Vicent Monroig. Għandkom ħames minuti biex titkellmu intom biex taqsmu bejnietkom. Grazzi, Signora President, il-warna f'sinarju tajjeb, Sinjuri aħna ġejna unek fostkom biex eh, nispiegaw il-petizzjoni tagħna, biex nispiegaw dik li hija is-sitwazzjoni mhux ġusta, l-kundizzjonijiet mhux ġusti ta' xogħol tal-assistant lectures u tal-associate professors, professuri fil-universitajiet eh, fil-Università eh, ta' Valencia. Aħna l-tqajna ma' direttur, il vice direttur, iltqajna mal-gvern reġjonali tagħna u anka għaddejna abbozz ta' liġi fil-Parlament ta' Valencia li intlaqat mill mill-kamra kollha kemm hi. Dan ix-xogħol kollu sar fl-aħħar sentejn. Is-sitwazzjoni tal-prekarjat il-ħaddiema u diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, però ma mbitlitx u di ma seħx biss fl-Università ta' Valencia, seħ ukoll fl-Universitajiet eh, pubbliċi oħra. Fl-Università ta' Valencia l-assistant lecturers illi jingħataw aċċess lil biex jalmu fl-Università Eh, permezz ta' kompetizzjoni jammontaw għal terz tal-lectures in ġenerali jidher illi 1146 post kienu okkupati minn assistant lecturers. Jekk qed l-istaff kollu, il-personal kollu, 41% tal-persuni li għalmu huma assistant lecturers. Barra minn hekk jekk aħna napplikaw il-medja tal- 13.5 krediti, credits tal-università li jistaw jgħalmu individualment dan jider, dan jammonta għal ammont oli, għal percentaċ oli ħafna ta' assistant lectures illi jizvolġu il-kompitu ta' talim. Pero nfakkarkom li huma jaħdmu f'kundizzjonijiet ta' prekarjat fuq kull livell l-ewwel net il-ħlas għal dawn assistant lectures għandkom id-data qudiemkom mhumiex biżejjed minħabba eh, meta wieħed iqis il-talba il talba ta' jew livell ta' kwalifiki mitluba minnhom. Professur li jaħdem tliet sigħat għandu salarju ta' madwar 3600 euro, mentri anzi il-professur professur ikollu paga ta' madwar 6300 euro, mentri il-assistant uh, lecture ikollu paga ta' madwar 3500 euro. Dan wieħed irid iqis l-inklużi dan il-din uh, ir-retribuzzjoni hemm il-bżonn li jħejju ruħhom għal eżamijiet, jħejju uh, l-eżamijiet stess, jikkorreġu il-xogħol tagħhom, ix-xogħol u jikorreġu x-xogħol tal-istudenti, etc. Dan ifisser illi huma qed jitħallsu 5 euro issija sija bħala assistant lecturers meta għet is il-ħin kollha, il-ħin kollu li għandhom bżonn biex jagħmlu x-xogħol tagħhom. Għalhekk aħna rajna zida fil-personal mill-2012 meta mqabbel mal-2016 din id-dejta wieħed ma jistax qabbilha mal um, mal-bżonnijiet u fil-fatt din id-dejta hija ġejja minn mid-departiment responsabbli minn l-analisi tal-università l-istaff ġeneralment il-pozizjoni tagħhom tiġi rinnovata eh, u rinegozjata. Il-persuni li għatmu fil-Università tal-Valencia kull ħames snin, 10 snin, 20 sena irrit isirilhom trid issirilhom din ir-rinegozjazzjoni. Pereżempju jilni naħdem għall-Università għall-Università ta' Valencia 26 sena Flima tip ta' negozju din il-ħaġa s-seħ fl-Unjoni Ewropea. Xi persuni saħan sitra ma ġeddilom il-kontrat ta' xol taħħom minħabba li kellhom bżon ta' siklif meta imbeda il-kontrat ta' xol taħħom oħrajn ma natawx il-post biex lekċerjaw fl-università minħabba illi iddeċidaw li, iddeċidaw li eh, imorru għal post pubbliku. Fl-ebda post tax-xogħol m'għandu jeżisti trattament ta' dan it-tip. L-Università ta' Valencia ma tirrikonoxix id-drittijiet tagħna hekk kif tagħmel għal membri oħra tal-istaff u din is-sena wara żieda wara żieda fis-sigħat ta' lectures għall-istaff dan in-numru tal-assistant lectures naqas mill-ġdid. Naqas għal eh, l-istaff li jgħallem iżda mhux għalina. para minn hekk, wara deċiżjoni li deret f'dokument reċentament, dokument li deċidi li naqqas is-sijat ta' talim għal persuni dipendenti dan ma japplikax għalina. Barra minn hekk aħna mhux qed nirċievu paga l-istess u drittijiet ta' l-istaff aħna eh, ma ma minnix l-istess drittijiet bħal staff ieħor. Il-persuni ma jirċivux l-istess eh, trattament fl-Università ta' Valencia u lanqas ma jistgħu jkunu partijiet mit-timiet ta' riċerka kif jixtiequ, nixtieq nirrefletti wkoll fuq Punt ieħor l-Università ta' Valencia tippermetti illi jkun hemm assistant lecturers, lecturers part-time biex bekk ikun jistgħu jizvilupaw l karriera tagħhom fiħdan l-università. Spiss nisimgħu mir-riċerkaturi li jom jaħdmu spiss nisimgħu nisimgħu jgħidulna li riċerkaturi li l-om jaħdmu għal 12 sena illi dawn il-possibilitajiet jeżistu għal gruppi kollha iżda mhux għal grupp tagħna. Jiġifieri aħna qed nitħallsu ħafna inqas mill-staff liħor li jeżisti fil-Università ta' Valencia m'għandniex l-istess drittijiet u kull sena id-drittijiet ta' kundizzjonijiet ta' xogħol tagħna imorru għall-ar anka jekk ilna naħdmu iżjed minn 20 sena fl-università ma nistgħux nippjanaw il-karriri tagħna fiħdan l-assoċjazzjoni li qed ħaddimna. Jidrilna li dan juri biċċar li jmur kontra drittijiet tal-ħaddiema u jider biċċar ukoll aħna bħala grupp qed eh, niġu diskriminati. Nittamaw illi permezz ta' din il-petizzjoni tom ser taġixxu fisimna u tiżguraw illi l-partijiet li għanna nirrap qed nirrappreżentaw jirċivew jirċivu trattament ġust. Thank you very much. Grazie. Issa nixtieq nitlob il-Kummissjoni tagħtina l-pożizzjoni tagħha. U Ministera Zbanana l-Adam Pokorni. Grazie, President. U grazie anke għal petizjonanti li tawna espożizzjoni ċara tal-kondizjoni ta' ħidma tagħhom. Intkom tafu illi l-protezzjoni tal-xol prekarju hija waħda mill-ikbar priorità tal-Kommissjoni u huwa anki eh, preżenti fil-proposta reċenti għal pilastru ta' drittijiet soċjali Ewropej. U b'mod partikolari għanna nanalizzaw l-applikazzjoni ta' direttiva 70 mill-1999 li t-proteġi dawn il-persuni li għandhom kontratti fissi. Hemm żewġ dispożizzjonijiet f'dan il-din id-direttiva li nħossu li huwa importanti f'dan il-każ. L-ewwel waħda hija l-klawżola numru 4 id-direttiva hija bbażata fuq ftehim bejn il-partijiet soċjali, il-klawżola numru 4 tiddisponi li dawn ma jinistawx jiġu Eh, trattati inqas favorevolment minn ħaddima paragonabli ma jkunx hemm ġustifikazzjoni. U tini dispożizzjoni prinċipali hija l-klawżola numru 5 fuq il-prevenzjoni ta' eh, successivi kontratti fissi u qed jgħidulna li daw ilhom sejrin 26 eh, sena dejjem għandhom kontratti successivi sakemm ma jkunx hemm ġustifikazzjoni Eh, eh, u sakemm eh, l-istat membru ma jkunx leġizla fuq il-numru massimu ta' snin. Allora, la darba naplikaw dawn il-prinċipi għal-kas, naraw illi meta niġu biex nqablu il-lecturers permanenti u dawk assoċjati, et naraw illi hemm oqsma fejn il-kondizjonijiet eh, għal uh, assistenti huma ħafna iktar ħżina minn dawk tal-permanenti u il-protezzjoni tad direttiva hija fuq kondizjoni tampigi u skont il-ġurisprudenza ġiet interpretata fil-paga fil paga u dan u koll u interpretat eh, pozitivament. Eh, eh, Benefiċi bħal maternità u siklif u kolla joddu jidrilna illi aħna għanna evidenza għawnek ta' diskriminazzjoni bejn iż-żewġ kategoriji tal-istaff permanenti u assistenti. Il-Qorti ta' Ġustizzja Ah, ċarati li din klawzola numru erba fuq diskriminazzjoni tista' tiġi bazata fuq il-liġi nazzjonali għal daqstant l-azzjoni disponibli għal petizjonanti hija li użaw il-mekkanizmi nazzjonali u inkludu daw il-mitigazzjoni biex eh, ifittxu ġustizzja u dim il qrati għabbażi eh, eh, ta' din il-klawzola propju li tipprojbix id-diskriminazzjoni. Fuq dak li għandu xaqsam mal-dewmien tal-estensjonijiet tal-kontrat, ta' kemm jista' jiġi estis il-kontrat, il-ġurisprudenza tajt moċar illi dawn l-estensjonijiet mandomx jiġu u użati biex jużaw biex jisodisfaw il-bżonnijiet permanenti. Din il-kwestjoni infatti Eh, ġiet mismuha qoddim il-Qorti Ewropea f'każ tal-2013 u kien hemm sentenza fl-2014 u l-Qorti qalet deċidiet illi il-leġislazzjoni nazzjonali applikabbli fi Spanja ma kienieċ qed tikser il-klawżola partikolari ta' direttiva. Però eh, għamlet rinviju lejn rati nazjonali biex Eh, jaraw qed tiġi implementata b'mod ġust fl-Università eh, tal-Katalonja fejn kien hemm il-personal f'sitwazzjoni simili għal dik li għadhom kif spiegawna. U minn dur ġiet irċevuta din il-petizzjoni kien hemm eh, anki intervenzjoni mill qorti għax għalu li il-kontratti ma kienux validi għax ma ġewx rispettati l-kondizjonijiet. Allora, l-opinjoni tal-Kommissjoni hija illi din is-sentenza tatina interpretazzjoni tal-liġi biex tati lill-istaff tal-Università ta' Valencia eh, eh, ġustifikazzjoni. E, Għaxirat, illi l-Università l-oħra ma kienieċ skont il-liġi. Daw l-kwestjonijiet eh, hija e, parti minn ħafna petizzjonijiet e, li rigwardaw il-kontratti Eh, temp determinat, fejn determinat. U u nafu ġinu ma l-azzjonijiet li huma għandhom intenzjoni eh, jgħamlu jina żgur li se jkollna opportunità nerġgħu nitkellmu fuq dan flaqat futuri fej se jkollna anki każijiet oħrajn. Grazzi. Grazzi. Niftħu issa il-dibattitu għal kollegi nisma minnati signora Zdanoka. Grazzi. Kontenta ħafna illi l-Kommissjoni semmit il-fatt illi hemm sfond legali biex il-petizjonanti jistaw jitkelmu fuq din il-kwistjoni u din il-Kumitat tagħna u nirringrazzja lill-Kummissjoni. E, huwa e, kas ċarta diskriminazzjoni aħna nitkellmu għal paga ugwali għal l-istess xogħol. Jiena eh, għamilt snin naħdem fl-Università ta' Riga bħala lecturer u jiena eh, hija kwestjoni sensitiva u jiena anki membru tal-Komitat Empl u qed nitkellmu spiss fuq dawn il-kontratti ta' żmien eh, determinat ma jistawx ikunu soluzzjoni għal ħafna mill-problemi biex e, nirsolvu l-problema tal-qat jew tan tnaqqis fis-salari eh, jew miżuri ta' austerità li tiħdu fl-istati membri u dan inkludu anki e, eh, e, eh, e, eh, latvija u anki Spanja. Allora il-proposta tiegħi mhux se nirrepeti ma dak li għallhom il-rappreżentant tal-Kommissjoni imma hawnhekk għaw ksur evidenti tad direttiva tal-1999. Allura irridu nibatu itra u nżommu il-petizzjoni miftuħa, itra l-autoritajiet Espanjoli u najdu xinu tħassib tana u anki li nibatuha din il-petizzjoni l Komitat tal-Affarijiet Soċjali u tal-Impjegi għall-informazzjoni, għax peress li għanna ħafna files illi jitkelmu fuq din il-kwistjoni. Grazzi, signora Albiol. Grazzi, President. Dinja problema li għanna fi Spanja hemm dejjem iktar ħaddiema b'kontratti temporani salari iktar baxxi u inqas drittijiet. U din il-prekarjetà fil-dinja ta' xogħol kif naraw eh, grazzi għal petizjonanti eh, waslu anki fl-universitajiet pubbliċi spanjoli b'din il-figura tal-professur li kun assoċjati li pratikament huma eh, eh, u ma sempliciment impiegati. jiena sorpresa biċ-ċifri eh, eh, il-petizjonanti għalu li l-wieħed 50% eh, tal-personal ta' università huma prekari binqas drittijiet u bistalari baxi dan huwa problema għal ħaddima u anke għall università għax hija servizz pubbliku. Hemm bżonn eh, nikdbu l-istituzzjonijiet pubbliċi dawn huma kompetenzi statali imma eh, e, jista ukoll ikun hemm kompetenza ta' reġuni eh, wieħed jista' anki jikteb l-istituzzjonijiet eh, reġjonali. Ir-risposta e tal-Kommissjoni Ewropea kienet ċara mhux qed jiġu rispettati d-direttivi tal-Ewropa u il- il-kondizjonijiet ta' temporani ma jistawx ikunu iktar ħżina minn dawk tal- eh, ta' regolari u ma jistawx jirrinnovawhom kull sena. U allura aħna nistaw eh, nikkontattaw l-autoritajiet <coughs> u naħseb illi dinja kwestjoni Ewropea eh, u dina trid tiġi risolvuta fil-ġustizzja tal-Istat u eh, il-petizjonanti waslu għaw wara li provaw eh, jisolvuha eh, bil-istrumenti spanjoli u waslu anki qoddim il-rati din tista tista tkun rotta, però jekk m'hemm soluzzjoni lejn il level tal fil level tal-istat, allora il-Komitat tal petizjonijiet jistgħu jagħmlu talba lill-awtoritajiet meta najdan anki dan huwa politika jiena politika u fil komitat l-onet jena membru tal-partit politiku eh, protezzjoni eh, tal-vittimi tal u dawn huma deċiżjonijiet li jieħdu l-gvernijiet tagħna għal astant wieħed ma jistax jissepara l-affarijiet Jiena ninsisti, aħna kull ma nitkellmu hawnhekk hija politika, l kondizjoni ta' xogħol huma politika, l-ambjent u huma hija politika, dawn ma kollha kwistjonijiet politika li e politiċi li aħna rridu nafaċċaw għax il-dialogu u il-politika hija e, il ħedma tal-Komissjoni tal-Kumitat tagħna. Jiena naqbel. Merissa nisimgħu minn sur Becker. Grazie, President. Mill-deskrizzjoni ah, ta' situazzjoni jina fimt ċqalet il-Komitat il-Komissjoni Ewropea u verifikat b'attenzjoni l-elementi ta' din il-petizzjoni eh, u il-riżultat ewa hija il klawzula tal-Qorti tal ġustizja u tajt illi propju din il klawzula tal-leġislazzjoni Ewropea għandha tiġi rispettata fil-liġi nazzjonali. U allura tistaw intkom tmorru fil-rati ta' pajjiżkom illi din il-klawsola eh, eh, eh, eh, implementawa U jina nifem dak li għalet il Signora Guzman, il-gvernijiet mux spiss huma affidabli fuq kif jimplementaw, jitrasponu il-liġa Ewropea. U allora jinnaħseb illi jaħħaġa tajba nisfruttaw il kapacita tagħna eh, namlu pressjoni bil-soft eh, power eh, billi umbat namlu mod li jismawna. Allora naħseb illi ridun nitkellmu mal-awtoritajiet, nikdbulom u niftakru anki stqarrija li saret fl-modi illi f'dan il-każ tista' tiġi espressa fuq dan is-suġġett illi nistgħu nisimgħu il-Kumitat tal impigi biex nisimgħu huma x'jaħsbu li huma kompetenti biex ikonna ċertezza legali fuq il-liġi tal-xogħol. Tal eh, u biex ma, ma ninsewx id-diskriminazzjonijiet fuq livell ta' salarju u oħrajn u ċar u illi fil-liġi Ewropea rridu uh, nirrispettaw dawn il-liġijiet u aħna rridu namlu anki ħelitna kollha biex ninsistu biex din il-liġi tiġi rispettata u applikata. U konsa ninsa li xtaqt nitlob naturalment li l-petizjoni tibqa' miftuħa sakemm il-komitat tal-impigi ma jkunx esprima l-opinjoni tiegħu wara li jkun analizza s-sitwazzjoni u mbagħad burġenza kemm jista' jkun nippruvaw nappoġġaw din il-pożizzjoni tagħkom. Issa Marjas. Mid-diskussjoni dak illi eh, rizulta huwa illi Fispanja qed jiġri dak li qed jiġri f'pajjiżi oħrajn. Għax anki fil-Greċa aħna għandna sistem, sistema taħt digrit presizjonali illi illi illi illi hemm l-assistenti illi qed jiġu impjegati għal tliet snin, però ma jxervux l-istess paga tal-professuri tal-università. U bekk ikunu għeddin jimxu kontra din id-direttiva tal-1999 tajt blok mod espliċitu illi il-ħaddiema b'kontratti determinati għandu jkollhom l-istess kontrat, l-istess kondizjonijiet li għandhom eh, eh, kontratti permanenti. U naħseb li l-Ispanjoli, il-kollegi Ispanjoli għandhom jikonsidrawom dawn il-problemi għax huma edin ikopru bżonniet regolari u kostanti, dawn il-kontratti jistaw fil-fat iġeluhom jitbidlu ġo kontratti fissi. Jien ħdimt f'università għal snin u għanna l-istess problema fil-Greċa. U naħseb li id-direttiva għandha tiġi implementata b'mod ġus biex fil-fat dawn il-kontratti e, isiru e kontratti e, fi żmien indeterminat għal e, naħseb illi forsi jiena e, e ma, ma smajċ kollox qed inħares lejn monitor hemm anke reperkussjonijiet fi drittijiet ta' pensjoni għax hekk wieħed jirċevi inqas paga naturalment anki il pensjoni ħad tkun inferjuri. Allora din hija diskriminazzjoni eh, li mhux biss tirrigwarda il-paga li wieħed tirrixevi bħala kondizzjonijiet ta' xogħol tal-lum imma ifisser anki illi il-pensjoni eh, u allura l-flus li se tiħu meta tiħu l-pensjoni se tkun inqas. Allora għanna ksura unnek ta' direttiva tal-1999 u nista u kol immorru u dim il-rati spanjoli biex ikunem proċediment biex il-gvern kollu jimplementa moċira ċira leġislazzjoni. Il-kwestjoni tibqa miftuħa jekk dina iex prassi kostanti fi Spanja jew le. Allora, irridu naraw jekk dan hija dina hija ksur ta' drittijiet fundamentali. Nżommu l pozizjoni il-petizjoni miftuħa jkonna aġġornament mill-kollegi ma hija anki kwistjoni ta' xelta politika eh, fil-flessibilità illi ċerti ħaddiema għandhom eh, kontratti eh, determinati jew kontratti permanenti. Il-liġi trid tiġi applikata anki mill-universitajiet għax fil-fakultajiet tal-liġi edin nalmu l-liġi aħna f'kull kas u rridu nirrispettaw għal-liġi. Grazzi, nishtiq nfakkarkom li dal kellna eh, diskussjoni fil-laqa tal-koordinaturi, kellna diskussjoni u anki skambju tal-opinjonijiet fuq il-smih li se organizzaw fit-22 ta' novembru, illi huwa propju għalli għandu titoli protezzjoni ta' drittit tal-ħaddima fil-impigi eh, temporani eh, jew prekari u nitlob il-petizjonanti isegwa din il- eh, dan ismiħ, eh, eh, anki fil-web stream tista' tkunu Valencia u segwu din ismiħ, dan ismiħ eh, idum xiftit sija, tu se jkun fih program anki ta' Eh, fil-programma ħna għanna partit interessati differenti u sen u konna għatni diskutu propju illi normalment se jkunu l-pajizi, il-kumpaniji gbar eh, illi jimxu kontra u, u jabużaw dawn il-liġiet. Imma issa qed nitkellmu fuq l-universitajt, ġifieri mhumiex il-kumpaniji gbar bħal McDonald's biss li għamluħ dan l izbal imma hemm anki l-universitajiet. <clears throat> u hawnhekk irridu aħna Eh, naħdmu fl-imkien ma' l kommissjoni Ewropea għax ma jistax ikonna eh, rivalità interistituzjonali fuq min qed jasal riżultati fl-interess ta' ċittadini Ewropej. U din għandha tkun priorità ta' waħda mill-ikbar prioritajiet tagħna. Il-petizzjoni għandha żommhom miftuħa nibatu anki lil Kumitat tal-Impjigi biex ninformawhom u kif smajna u nikota rappreżentant tal-Kummissjoni hemm E, evidenza ta' diskriminazzjoni ċara f'dan il-kas. Unħedġiġkom u koll <clears throat> biex eh, tindirizzaw il- l-rati nazjonali għax eh, l-azzjoni immedjata hija eh, litigazzjoni u proċediment u dim orti nazjonali. bat nistaw naddu l-informazzjoni għas segretarjat u jista' jkun anki aġġornament wara ismiħ u naraw nistawx anki eh, naraw ek ikun nix dialog ulterjuri fuq dan. Din hija dan huwa l-mod kif nistgħu nimxu l qudiem Għandkom oġezzjonijiet tajjebek nistaw nimxu fuq dawn il-linji. Nishti anki nisma xini għal l-opinjoni ta'kom, għax il-kas muwix eh, sempliċi, u nitlobkom terġaw titkelmu fuq dan. Grazzi. Aħna nirringrazzjaw l-komitat tal-disponibilità tagħhom. Eh, dan huwa importanti għal grupp sħiħ ta' ħaddiema imma anke għal studenti tagħna li huma l-futur tagħna. Għaliex <clears throat> dak li u ma qed jaraw affarijiet li mhumiex pożittivi ħafna. Jiena nixtieq nagħmel kumment fuq it-triq eh, tal-qrati, aħna diġà għaddejna mill-qrati, imma eh, fil-fatt fil-qrati biss rajna din il-problema. Għax f'dan il-każ edin naħdmu a posteriori. E, dana iġri meta il-kontrat ma jġeddiċ, per eżempju, u dinja situazzjoni li trigwarda wis nis e, u ma jistax ikun li kullu ħed minnhom imorru qoddim il-qorti. E, Dina hija deċizjoni li għanda e, li jasta għal l-autorità tagħna reġjonali u nazzjonali u il-passi li se teħdu intkom se jgħinuna ħafna, mux biss eh, tre tal orti eh, Dika hija tajba għal kazi speċifiċi, però miex soluzzjoni għal kategorija kolla, għal nis kolla li huma involuti f'din il-problema. Eh, Bek biex inkunu jkonna rizultat għanna namlu pressjoni istituzjonali bħal komitat eh, dinja kwestjoni sistematika miex individ, mi trigwardax individwi u jena naħseb illi rridu nizguraw li l-amministrazzjoni reġjonali ta' Valencia eh, trid ikolla din informazzjoni aħna se jkollna għajnejna miftuħin fuq din il-problema, ma kif qal Sur Marjas din hija kwistjoni li mhux tirrigwarda Spanja biss imma l-istati membri kollha e għandha karattru sistematiku. U allura dan u eżempju, però il-problema huwa ħafna iktar wiesa minn hekk eh, eh, applika fl-Università ta' ta' tejne u fl-universitajiet kważi kullimkien. U naf li hawnhekk għandna rappreżentanti tal-uffiċċju ta' Valencia mana u jiena żgur li żgura li intkom ħattu nota u li ħatatu il-rapport eh, tagħkom għall-awtoritajiet reġjonali fuq dan. Tajjeb mela nimxu f'dan il-mod. Grazzi, grazzi ħafna. U grazzi għal kull minua involut f'din il-kwestjoni. Issa għaddu għal-petizjoni li jmiss li anki li Spanjola u koll. Illum però edin eh, inkopru eh, sensila ta' setturi differenti li ġej minn Spanja. L-petizjoni numru 161 fuq il-prassi bankarja tal-ICB. U l-petizjonanti huma Susanna Fernandez u Alberto Arranz Santander. Eh, il-mikro, nintikom il-mikrofonu. Buenas tardes a todas y a todos y si me, se me permite, en primer lugar... Grazie ħafna lil kulħadd jiena nixtieq nitkellem l-ewwel li tippermettuli eh, hija ħaġa sabiħa li qed naraw daqshekk nisa fuq il- eh, fuq il-bord hemm fuq u U grazzi tal-li il li aħna namlu din il-dikjerazzjoni u dim dan il-komitat, nishtiq n-ingassar l-organizzazzjoni kollha li inaqdu maħna biex nġildu kontra l autorita ispanjoli li jinjoraw il- dak li l-Parlament jgħid jiena qed nitkellem dwar il-sigurezza fil- fl-ipoteki. Eh, hemm uh, diversi organizzazzjonijiet minn diversi partijiet ta' Spanja illi qed jappoġġawna. Eh, eh, fil-ġlieda tagħna aħna tipprotestaw eh, kontra situazzjoni inġusta li l-konsumaturi spanjoli jinsabu aħna ninsabu anki situazzjoni inġusta ħdejn il-bqija tal-Ewropa. Hemm it ta' direttivi Ewropej mod li biex jimplementaw il-politika tal-austerità fi Spanja u aħna nħossu li l-Kummissjoni għandha tagħmel il-tressa il-proċedimenti ta' ksur kontra l-pajjiżna bħala riżultat il-gvern tagħna jgħid li l-ekonomija qed tirkupra iżda bħala il-konsumaturi għad ebatu minħabba parzjalment minħabba l-prassi tal-istituzzjoni finanzjarji illi suppost qed jimplementaw id-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja u qed jinjoraw il-progress kollu li nkiseb il-Parlament Ewropew fejn qed jippruvaw iħarsu il-konsumaturi kontra l-prassijiet ħżiena tal-settur bankarja l-istituzzjoni finanzjarji stabilizzaw il-sitwazzjoni tal-prekarjezza eh, tal-xogħol eh, prekarju għal askapitu ta' miet ta' familji li laqas eh, għandhom dar il-politika tal-enerġija il-fqar fost it-tfal anki fejn ninsabu fl-axħar tal-klassifika anki fil-Europa. Aħna niprotestaw kontra il-dini situazzjoni tal-waħx, il-mod kif il-swiq finanzjari jiġi regolati, jiġu nishtiqu najnu l-familji biex jappellaw kontra il- kontra li il-banek jihdu l-om djarom dawn il-nis minħabba l-ipoteki etna niprofaw najnu l-familji biex ikollhom ħajja ġdida wara li l-politiki tal-politika ekonomika nsowhom dawn il-nis il-nis qed iħallsu l-prezz għall-iżbalji li saru mis-settur bankarju dawn huma nis ordinarji dawk qed iħallsu l-iżjed mhux il-banek Sena ilu aħna bdejna b'dan il-proċess tal-petizzjonijiet l eh, lill-Ombudsman Ewropew, lill-Bank Ċentrali Ewropew u issa qed inresu l-petizzjoni tagħna qudiem dan il-Kumitat għax nittamaw li l-Parlament Ewropew se jħeġġeġ il-Bank Ċentrali Ewropew biex ikun iżjed trasparenti f'rigward tal-prodotti tal-banek il-prodotti finanzjarji għax għandek il-programmi privati u eh, pubbliċi dawn il-programmi fejn l-ECB jixtri dawn il-fondi privati u pubbliċi fuq iswi u ma nafux kif dana jaħdem fil-fatt u x'qed jiġri u x'jagħmlu b'dan il-prodotti dan kollu huwa eh, verament mhux trasparenti u l-effett fuq il-ħajjiet tal-ħajja tan-nies ordinarja hija terribbli aħna rridu iżid informazzjoni dwar l-investimenti tal-ECB u anki dwar l-istituzzjoni finanzjari li kienu qed jixtru jbieħu dawn il-titli ta' ipoteki li jirrappreżentaw l-assi ta' dawn il-nies sfortunati rridu għom kontra mal-prassi tas-settur bankarju eh, fi Spanja dawn l-ipoteki qed jimbijaw bħala attivi, bħala assi u jispiċċaw fidejn eh, eh, persuni oħra. Għanna nwaqfu dawn il-sorprizi terribli li rċivu dawn il-nis. aħna fl-Unjoni Ewropea għandna dritt li jkunu jafu xiex jiġri bil-flusna fejn huma sejrin fejn sejjer flusna u rridu li l-drittijiet tagħna jiġu rispettati. Mela, il-kellim li mis, fuq l-istess linji bħal kollega tiegħi. Aħna nixtiequ li l-Bank Ċentrali Ewropew japplika ir-regoli u e, tiegħu biex il kulħadd fl-Unjoni Ewropea mhux biss l-Ispanjoli iżda anke ċittadini Ewropej li ġew affettwati minn dawn il-prassi ħżiena tal-banek ikollhom iżjed trasparenza hemm il-familji li twarbu eh, fil-kriżi eh, finanzjarja terribli li kellna il-konsekwenzi tal-titli tal-abbażi tal-ipoteki tan-nies jimbijaw li jimbijaw lill persuni oħra eh, fi proċeduri li huma trasparenti xej b'riżultati terribli. Is-swieq finanzjarji huma involuti f'kull tip ta' spekulazzjoni finanzjarja. Il-Banek Nazzjonali Ewropej għandhom iwaqfu dawn il din il-prassi ħiżina u jregolawhom mod effiċenti. Għanna bżonn li l-ECB imponi l-trasparenza biex il-pubbliku ordinarju jkun jista' jifhem x'qed jiġri u kif jaħdmu dawn l-istrumenti. il-mod kif dawn l-istrumenti um, tal-dejn jimbijaw eh, li huma privati u pubbliċi eh, u kif jitlu fil-kummerċ mhuwiex trasparenti dawn il-dejn, dawn l-ipoteki um, intużaw eh, bħal jisom fondi jisu ta' vultun li jintużaw mill anki mill-autoritajiet, l-autoritajiet spanjoli permettu għom jużawhom. Qed jippruvaw ehm, iżommu atturi oħra barra eh, l-investituri m'għandhomx rappreżentanza għandhom eh, eh, għandhom rappreżentanz il ħadd ma jista' ħadd ma jista' jgħid li dak li ħareġ l-ipoteka huwa responsabbli. għanna dikrit reali tal-2015 li permetti l-kumpaniji tal-ġestjoni li kollom xi setat dawn il-fondi ta' investiment huma proprjetà tal-banek fil-fatt. U bekk eh, isek qed tagħmel il-lupu eh, il-lupu meċi il-naċ. Ma nafx qed bil-ipoteki tagħna, aħna tinċedu d-drittijiet tagħna għal benefiċċju tal-benefiċċju tal-profitti tal-kumpaniji finanzjarji l-kbar. U wara da kollu, għandek familji illi spiċċaw fit-toroq bla dar rrid nkunu nafu kif is-settur bankarju żviluppa eh, din il-forma ta', ta negozju. Rritu konna mod regolat, regolamenti hawnhekk biex naħlu fuq dan. tlifna, tlifna kull informazzjoni dwar fejn huma l-ipoteki tagħna, aħna naħsbu li l-istituzzjonijiet għandhom finanzjarji għandhom jagħtu informazzjoni regolari dwar l-iżvilupp ta' dawn il-fondi li fuqha bbażat fuqhom. Irridu nkunu nafu f'liema fond l-ipoteka tagħna tinsab għandna dritt tal-informazzjoni eh, biex niddefendu id djar tagħna, l-familji tagħna u anki eh, fisem id-drittijiet fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna nixtieq nistieden rappreżentant tal-Komissjoni sur Erħat. Jew signorina eh, Villega Smartos biex eh, titkellmu mela jiena sur Erħat smajna dwar stampa wiesa ħafna jiena senżom ma dak li jitratta l- il-petizzjoni fil-fatt, jiġifieri nħeġġu l-ECB biex eh, jinforma il-Komissjoni dwar it-titli tal-ipoteki fi Spanja biex jistabilixi repositorju u eh, reġistru tal-informazzjoni kollha u t-tieni parti kif jiena nifhimha li nħeġġu l-ECB biex jagħti l-informazzjoni fil-gwad tal-prodotti li xtraw f'dan il-qasam Ġifri, dawn it-titli għabbażi tal-ipoteki, dan għandu jisir kollu pubbliku. Nifhem li l-petizjoni, il-petizjonanti qed jitolbu għal din l-informazzjoni f'interess biex ikunu jafu fejn wara l-beħ ta' self, fejn self jiġi jitpoġġi biex anki jiddefendu lilhom għamfusom fil-qrati jekk ikun hemm bżonn u jiena rajt fil-petizzjoni li jista' jkun hemm kwistjoni fil-gwad tal- tal-piżijiet li jibqaw jiġu imposti mill-ispejs, imposti mill-banek, mux ċara li hija ek fimt il-petizzjoni u bekk jina se nirreferi għal dan il-petizzjonanti għalu bir-raġun li diġa indirizzaw l-ECB fuq din il-kwistjoni u anki l-Ombudsman. It-nejn ġew lura u għalu li mhumiex fis-setta tal-ECB li jagħtu din l-informazzjoni. U laqsu għadmirom illi li jagħmlu hekk. Sfortunatament għal petizzjonanti jiena wasal tal-istess konklużjoni u se nispjega l għaliex qed ngħidlek. L-ECB hija autorita pubblika għanda id-dmir mekanizmu ta' sorveljanza li eh, pala sorveljatur jaħdem fil-kompetenzi motija li ilu mm, permess ta' regolament ta' twaqif tiegħu għall-SSM kif eh, jivri jiġifieri Single Supervisory Mechanism. Ma jistax immur li l-in minn dawk il-kompetenzi eh, motija li l-ECB f'dan rigward. Dan ifisser li l-ECB huwa responsabbli għal sorveljanza prudenzjali tal-banek u l istituzzjoni ta' kredtu, jiġifieri u il-self u id-dejn, jiġifieri mhumiex responsabbli għal fondi Spanjoli dawn il-mortgage funds jew il securitization funds huma responsabbli għal banek fl-ewwel post. U ma jistgħu jaġixxu biss dak il-punt għal dawk il-fondi il fondi huwa is-swieq finanzjarji ta' titli the securities markets li huma responsabbli u skont ir-regolament eh, li sibi mhuwiex solvelvatur eh, supervisor jiena fimt il-petizzjoni eh, fis-sens li li sibi għandu jitlob il-sorveljatur Spanjol biex jagħmel xi ħaġa. Jista' jagħmel dan biss fil-qasam tal-banek iżda iżda mhux fil-gwar ta' titli għax m'għandux eh, kompetenza skont ir-regolament li waqqaf fil-Single eh, Supervisory Mechanism. Dak huwa l-ewwel punt. Dak mhuwiex eh, fil-kompetenzi tal-ECB u l-ECB bħal awtoritajiet bord jew korp um, pubbliku iħor rritizom iżomm mal-setat illi jingħata l-iskont il-liġi. il liġi ma jistax jaġixxi lil hinn mill-liġi. Mela, jiena smajt dak li intqal mill-petizzjonant eh, huma qalu li jridu jkunu jafu fejn dan l-ipoteka tispiċċa jekk timbih lil min se timbih u l-kondizzjonijiet tal-beħ din hija kwissjoni li taqa' taħt il-liġi ċivili illi hija kwistjoni kompetenza tal-leġislaturi nazzjonali għajra għal xi każijiet limitati u bekk il-liġi Ewropea ma tistax tagħti gwida f'dan ir-rigward. Eh, fuq it-tieni punt li l-ECB għandu jiżvela l-informazzjoni fuq il-prodotti li xtraw f'dan is-settur mela għal benefiċċju ta' dawk li eh, dawk affettwati li għandhom is-self, li s-selfu, il-konsumaturi, anki hawnhekk l-ECB dan huwa kor pubbliku jrid jaġixxi skont ir-regoli. Qegħdin hemm biex l-ECB rispetta irrispettom l-ECB meta jixtri dan il- dan il dan dawk il-prodotti qed jixtri bħal persuna terza. Eh, persuna oħra li qed jixtri xi ħtiġijiet miżjuda li frigwat tal-istruttura li qed tal prodotti li qed jixtruh u t-tieni ċaktax li jkun kontra l-protezzjoni tad dejta u tal-liġijiet tas-sigritezza kummerċali jekk li sibi jippubblika informazzjoni dwar dan dawk għax dawk kollha involuti fuq in-naħa l-oħra tal-negozju tal għandhom dritt tal-privatezza u għall-privatezza tad-data li sibi m'għandix kompetenza biex tiżvela din l-informazzjoni. Mela, taqsira bħala taqsira m'hemmx bażi legali biex li sibi jiżvela din l-informazzjoni u m'hemmx bażi legali biex li sibi iħeġġeġ sorveljatur tal-titli Spanjoli biex jizvela jew jiġbor informazzjoni u l-bażi legali hija meħtieġa biex li sibija jaġixxi b'mod legali u, u bekk ma jistax jagħmluh dan. Thank you very much. I would like to invite colleagues to participate in this debate. Mr. Marius is first. Sir Marius. Yeah, President να ευχαριστήσω καταρχάς τους ε, ε, φίλους από την Ισπανία που έχουν θέσει όλα αυτά τα ζητήματα. Mela, nirringrazzja l-Ispanja tal-li tajtna dawn l-informazzjoni. Għandek żewġ punti distinti hawnhekk l-ewwel net għal tal-ECB pala investitur. U, u anki biex seta biex jagħti parir. U t-tieni l-NPLs, dawn il-non-performing loans, self tossiku Issa, diversi drabi jedna li, ħafna drabi fi fat jedna li jem eh, eh, eh, konflitt ta' interess għawnek minn banda tal-ECB, minn banda l-wahra għandek jisorvelja l-banek tal-Unjoni Ewropea, jivri jiġifieri 85% tal-banek taħt il-kontroll tal-ECB. U anki l-banek il-gbar Spanjoli, membru ta' Trojka u jeżerċita l-politika l-politika fuq il-memoranda tal-istati u anki jixtri il-prodotti tal-investiment. L-Sur Draghi ma jistax jilbes airbag paper fl-istess waqt dan huwa konflitt ta' interess diġa għedni għadin iżda hija għandha samma mal-Kumitat tal-Politika tal-Politika Monetarja firga ta' quantitative easing dawn x'jagħmlu dawn il-banek jixtru id-dejn pubbliku u privatu jiena saqsej diversi drabi lil Sur Draghi biex jgħidilna kif jixtri id-dejn pubbliku u privat u kif anki tal-Bank tal-Greċa, x-Greċa ma tistax taħt quantitative easing, iżda il-Bank tal-Greċa palisa fl-2015 fl-2016 ħarreċ 4.25 biljun euros pala parti tal-quantitative easing. Allura fejn sabu, sabu għam dawn il-flejes? U t-tini xtib ta', ta obbligazzjonijiet, obbligi inxtraw bonds u ma ħadx risposta u jiena saqsej dwar li ma investimenti pubbliċi eh, l-Greċa daħlet bi fihom li ma eh, investimenti xtraw inġtraw minn għandhom anki mill-banek problematiċi sur draghi ma jridx jagħtini l-informazzjoni għax irid jipproteġi l-investituri iżda jiena tinsaqsi aħna kif suppost inkunu nafu li ma kumpaniji qed jingħataw għajnuna fil-gwad tal-permess ta' quantitative easing għax suppost fi Spanja il-Bank ċentrali u l-ECB xtraw biss ħames eh, il-bonds tal xi ħames banek kbar u mhux eh, ta' xi ħadd ieħor, mhux suppost għandna trasparenza hawnhekk fuq di kwistjoni fil-Greċja, l-Bank tal Greċja. B'tip ta' tweġiba in ġenerali għal illi xtraw il-bonds tal-ECB un bat tawom l-frapport umbat ħadu l-14 l-aeroport regionali fil-Greċa u l-Bank ċentrali tal-Greċa taħt l-ISM impona memorandum fuq il-Greċa. Jina minix qed naqbel ma' kommissjoni hawnhekk kollox għandu ikollu għanna jkonna informazzjoni kif il-flejjes pubbliċi qed jintużaw mill-ECB anki fit-talbanek fil-Greċja. Eh, tini punt għandu xaqsam dejn privat eh, dan qed jinbih dawn il-non-performing loans dawna qed jinbijaw b'xejn u l-avultuni mbagħad jixtru dawn il- dawn il-seqer jixtru dawn il- dan is-self u jitfaw in-nies barra mid-djarhom. Naraw in-nies fi Spanja li qed jintefaw fit-triq u dalwaqt se jkollna l-istess ħaġa fil-Greċja. Se jkollna li, li irkanti issa fuq l-internet biex ikonna titli tal- titlu sikuratizzazzjoni eh, tal-ipoteka u inti li għandek is-sellift inti laqas taf fejn spiċċa l-lawn tiegħek u għandek affarijiet li huma tal-waħx li qed eh, jiġru il-banek privati fi Spanja rċevew 50 biljun biex jisalvawom, 200 biljun fil greċa Iżda mintom dawn il-flejjes, dawn huma flejjes li bażikament huma eh, flejjes tal-kontribwenti fil spanja fil greċa bil-taħt politika tal austerita tas sigurezza tal-pensjonijiet u mhux jisu il-Komissjoni tajt li jibda informazzjoni settinata lil banek u fejn marru l-flejjes u fejn huma dawn il-flejjes issa u l-MPLs Eh, fejqedin u jekk imbijaw eh, f'xi fondi oħra u bxejn. Aħna għanna soluzzjonijiet għax eh, fil ċipru għanna dispozizjoni xirqa jajdina li jekk bank jibieħ il-serta ta' xaħat privat, individuali privat, xi 100 biljun euro per eżempju bħala self u jimbieħ bi 3000 euro bħala distress fund il-bank irrit jisejjaħ jisejjaħ dak li sellef u għajdlu inti tista' tħallas 3000 da mhux qed jiġri fil-Greċja u laqas fi Spanja jiġri għandna soluzzjonijiet u aħna għanna eh, proponejna li nwaqfu fond biex nsalvaw dawn in-nies li, li selfu flus fil-Greċa fil U tista permess tal tillet eh, pakket ta' memorandum, permess ta' dan il-pakket, biex tippermetti n-nis li jixtru l-ipoteka tagħhom bil-prezz li qed jingħata lil distress fund. U bekk naħseb li l-problema hija li d-dinja bankarja ma triċ issolvi l-problema. Sur Tajani għandi ngħidlu prosit għax bat itra li Sur Draghi fejn ipprotesta protesta firgwad tal-politika tal-ECB għax u il-bank deċida l-ECB deċida dwar regoli ġodda fejn il-banek jistaw jistaw jibbiħu l-MPLs jobbliga l-banek illi fil-karta ta' bilanċ tagħhom fi żmien ħames snin ikollok il-self li huma ta' konsumaturi jew ta' ipoteki, iżda dan ma jistax jiġi deċiż mod unilaterali Mr. Draghi skont il-President tagħna Sur Tajjani fil-fatt qed jitkellem għalina l-koll. Għax din hija ħaġa għal Parlament Ewropew bħala l-ewwel kolleġilatur jistudjah jekk din it-tattika jitkompli min-naħa tal-ECB il-President tagħna qed jgħid tagħna se jwassal għal kriżi istituzzjonali għax il-Parlament Ewropew huwa ko kompetenti biex jara x'qed jiġri dawn dan is-self. Mhux aċċessabbli li l-ECB mhuwiex hawnhekk għandu jkun hawnhekk biex jagħtina l-opinjoni tiegħu u jiena proponi li l-pożizzjoni tibqa' miftuħa u mbagħad tinforma il-Komitat Ekonomiku Monetarju U personalment is-sur Tajani għax naħseb li din il-petizzjoni hija skont l-litra li u bat li sur Draghi. U anki għalina biex nitolbu li l-ICB biex ikun prezenti hawnhekk għax irrit jagħtina rendi kont. Irrid jagħtina tweġiba. Dan huwa korp indipendenti iżda m'għandux ikun bla ebda kontroll fuqu, Sinjur Albion. Grazzi. Huwa minnu il problema tal-djar fi Spanja hija eh, kwistjoni serja li qed twassal għal traġedji eh, reali nies bla dar eh, familji li qed jaraw kulma fadlu spiċċaw li eb in-nies li kommettaw il-suicidju fil-kontest fej kienu qed jintefgħu barra minn djarhom. Dana uh, jiġu mill-swieq finanzjarji wkoll. Iżda nittamaw li l-Komissjoni se, se tkun fuq in-naħa ta' ċittadini u mhux fuq in-naħa tal-dawn il-ġganti finanzjarji. Aħna bqajna sorpriżi bit-tweġiba tal-Komissjoni Ewropea għax l-ewwel il-Komissjoni Ewropea qalet illi mhuwiex eh, fis-setat tal kummissjoni Iżda fis-seta tal-ECB mbagħad eh, jgħid laqas huwa skont is-seta tal-ECB li għamel xi ħaġa u bekk eh, isu mod delikat biex tajt li ħadd mur responsabbli għal din sitwazzjoni u jiena nsiba ħaġa stramba di għax għandek id-direttiva Ewropea fuq l-informazzjoni għall konsumaturi Ewropea. Ewropej u għalek jew l-ICB jew il-Komissjoni huma responsabbli biex jiżguraw li l-Istati membri huma konformi mal-direttiva tal-konsumaturi. U eh, hemm stati membri li mhumiex konformi mar-regoli ta' trasparenza u bekk dawna għandhom eh, jiġu imtelajn dim il-qorti. Għanna nibdew il-proċedimenti ta' ksur u eh, naħseb li hemm tiġi ta' informazzjoni għall konsumaturi f'dik id-direttiva u l-petizzjonanti hekk qed jgħidu jiena sa fej fimt il-petizzjonanti la qed jitolbu biex l-ipoteki tagħhom ma jimbijawx għal fondi oħra ta' distress huma qed jitolbu għall informazzjoni dwar min għandu l-ipoteka tiegħu jekk ikunu jafu minnu s-sit tal-ipoteka tagħhom ikunu jisa jevitaw li jintefaw barra fit-triq. Jiena eh, nifhem li xi ħadd huwa responsabbli naħseb li l-Kummissjoni Ewropea għandha tiżgura l istati membri u l-istituzzjoni finanzjarji huma konformi ma' termini tal-direttiva għalhekk qegħdin hemm l-istituzzjoni finanzjarji u jekk le il-Kummissjoni għandha tikkontattja l-Gvern Spanjol nixtieq nitob il-President jekk nistgħux bħala Kumitat tal-Petizzjonijiet nindirizzaw il-Bank Ċentrali Ewropew għax b'dan il-mod forsi nkunu nistaw niksbu informazzjoni, forsi nistaw niktbu l-Bank Ċentrali Ewropew biex nispiegawlhom is-sitwazzjoni ta' din l-assenza tal-informazzjoni l-konsumaturi dwar xġara l-ipoteka tagħhom min issa huwa s-sit tal-ipoteka tagħhom forsi huwa mod biex nirreġixxu dan, apparti milli niktbu lill gvern Spanjol biex nkunu nafu il għaliex il-direttivi Ewropej dwar l-informazzjoni għall konsumaturi mhumiex qed rispettati. Bek niproponi jekk il-kollegi jaqblu, jekk il-President taqbel jekk il-petizjonanti jaħsbu li jista' illi nażu dawn iż-żewġ direzzjonijiet jiġri ninformaw il-Bank Ċentrali Ewropew u nikkontattjaw l-awtoritajiet biex naraw kif eh, qed jitrasponu jew huma konformi ma' direttivi u insiru nafu għaliex dawn l-elementi qed jispontaw. Għalija dik proposta. Excellent. Would the petitioners want to add something after having listened to the colleagues? Please go. Um, ehm, petitionanti jishtiqu il-kollegi Iva, smajna t mill-Komissjoni, jina ma nista naqbel ma xej li jintqal mill-Komissjoni, forsi aħna ma tkellimniex biċ-ċar jew jew eh, minn tix qed tifhem eh, fuq xiex u l-petizzjoni tagħna, l-petizzjoni tagħna hija bazata fuq il-Direttiva Ewropea tal- tal-24 tal-2013 fil-gwad tas-sorveljanza tal-Bank Ċentrali Ewropew Regolament tal-2024 l-2013 eh, apparti minn sorveljanza tkopri dan il-qasam kollu kemmu. Dak il-regolament ikopri il-kooperazzjoni mal- bank Ċentrali Espanjol u l-informazzjoni għal konsumaturi. Aħna unek qed ngħidu dak li l-Komissjoni għalet jistess sentejn ilu meta talbet l bank ta' Spanja biex jippubblika e, jippubblika din l-informazzjoni fil-gwad tal-Mortgage Securitization Funds il-Komissjoni tal-titli u il- kumpaniji tal-ġestjoni e, taw informazzjoni li laqas tajt taqraħ Eh, kena fotokopis ħżiena blisti tal-elenki ta' eluf u eluf ta', ta ipoteki fej ma stajċ tiħu informazzjoni minnom. Bekk kull maħna qed insaqsu huwa li l-Kummissjoni tiżgura li l-Bank Ċentrali Spanjol japplika l- 1024 eh, tal-2013 f'kull aspett li inkludi l-artiklu 29 li jikopri informazzjoni għal konsumaturi apparti mill-argumenti li aħna nkludejna fil-petizzjoni tagħna, naħseb li għandna ħafna ħafna argumenti li fihom peace. Illi huma marbutin ma' dak ir reglament artiklu 3 tas reglament jitkellem dwar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet regolatorji mhux biss mux mekanizmu tal-monetarja wahdanija, zanki kooperazzjoni bejn regolaturi u anki 57 jitkellem dwar id-dritt li twaqqaf komitat biex eh, jeluċida data kollu anki fil-regolament dan jinsab maħniċ qed nitkellmu dwar rati u self iżda dak li huwa kopruż mill-li jinsab taħt il-regolament nitkellmu dwar drittijiet fondamentali tal-Unjoni li għandhom jiġu rispettati, l-dritt tal-aċċess għad dokumenti, l-38, il-protezzjoni tal-konsumaturi, l dritt tal-informazzjoni. Maħniex maħna tara xej minn dan li kien koprut mill-tweġiba mill komissjoni illi tajdinna illi salvaljatur Europo qed jaħdem bħal investitur ieħor eh, xerrej ieħor illi suppost għandhom dan ir-rol importanti biex jiżguraw stabilità fil-Unjoni b'dawn regolamenti kollha. Thank you. I would like to draw your attention. Grazzi, nixtieq uh, niġbdilkom l-attenzjoni għal dak li għamilna aħna fuq din il-petizzjoni. Dan huwa suġġett kumpless ħafna. Għalhekk aħna morna għand il-Kumitat ikon u tlabnihom opinjoni. Eh, jiena fidej għandi tweġiba tal-Komitat Ikon, għandkom ukoll intom din it-tweġiba li xġiet iċirkolata u ser naqraħħa jew aħjar ser naqra uħud versi minna. Ġola darba din il-petizzjoni ġiet imfassla il-żviluppi aħarin tal-su eh, ta' titoli u żviluppi f'dan is-settur saru il-Kunsill u l-Kummissjoni fl-imkien mal-Parlament Ewropew fit-trialogu ikkonkludew għall-ewwel qari l-ewwel qari ta' regolament tal-proċess ta' securitization Ġella darba din tidħol fis-seħ, dan ir-regolament titħol fis-seħ fl-ewwel ta' Jannar 2019 ikollna test fuq xiex insejsu d-deċiżjonijiet tagħna. Dan it-test għandna nivvutaw fuqu fil-Parlament Ewropew fis-sessjoni ta' Strasburgu ta' Novembru u ser ikollu fih dawn in-nofizzjonijiet li ġejjin. L-ewwel iżjed rekwiżiti ta' trasparenza li morru lilin minn dak li hemm f'artiklu 34 tal-liġi Spanjola 5/13 u il-rekwiziti li l-parteċipanti tassu u l-autoritajiet jkollhom aċċess għal informazzjoni inkluż informazzjoni self self li tassewja innovazzjoni għal su eh, tal għal dan is-suq Mela, din i dan huwa l-kumment illi bat li l-kollega Roberto Gualtieri, President tal-Kumitat Ikon. Onorevoli Marja, sti permettili konkludi u tixtieq intervjeni qabel ma ma n-intervjeni jena. Mela, li nissuġġerixxi huwa illi eh, nħallu din il-petizzjoni miftuħa, navviċinaw l BCE, Banka Ċentrali Ewropea, bil-biktar informazzjoni inkluż l-opinjoni tal-Kumitat ikon u nis, nerġaw nistidnu l-Bank ċentrali Ewropew Nistidnu għan fosna għalla għalli imiss l-laqa tal-komitat illi imiss Burax nemmen li ħajġu fostna, iżda dejjem nemmen illi tajja li tuża l-kelma tajba. Naħseb illi dan ikun l-aħjar mod biex tassew nieħdu kull petizzjoni b'mod serju. Palma qalet eh, l-Onorevoli Albiola, irridu nikkuntatjaw ukoll l-autoritajiet spanjoli ninformawhom bis-sitwazzjoni u nistennew eh, minn għandhom ukoll, tweġiba minn għandhom. Issa sur Marja, l-Onorevoli Marjas. Grazzi, Sinjura President, l ewwel qabel kollox iva naqbel mal-pożizzjoni li preżentajt inti ġifieri għandna nibatu itra lil BCM. E. Iżda mill-itra li anzi mill-kommenti tal-Sur Gualtieri qed naraw li u illi l-unika soluzzjoni hija illi ikollna ir-rappreżentanti tal-Banka Ċentrali Ewropea fostna u jkunaw il-petizzjonanti u kol prezenti biex bekk namlu għacċara illi din eh, il-BCE muwix xi korp illi jista jaħdem minnaj ma jkun ikkontrollat. Jena naħseb illi jek din is-seduta tkun eh, qed tiġi mxandra mhux in kamera, is-seduta trid tinstema u tiġi mxandra biex bekk iċ-ċittadini kollha jismawa ikollna l-MEPs hawnhekk preżenti, kollna l-petizzjonanti hawnhekk fostna. Kif tistaw taraw hemm diversi petizzjonanti illi għandhom kwistjonijiet pendenti mal-BCE, jiġifieri tassew imisna ninaqdu għawek u naħdmu favur il-ċittadini u mux noqodu niddefendu il-banek. Tajjeb, namlu għek, nishtiq nirringrazzjakom eh, petizjonanti tal-li vjaġġajtu fost u ġejtu iżuruna u fi Brussel u nżomukom informati kemm jista' jkun possibbli. Issa, naddu għal eh, petizzjoni li jmiss eh, li wkoll hija relatata ma' trasparenza uh, mal ta' trasparenza anki minn anzi minn naħata tal-BCM. Hija petizzjoni numru 91 tal-2013 l-petizzjonant Serge Gra ma setax ikun fosna iżda hawn xagħat li ser jissostitwixxih. Nadissa l-kelma lill-Kummissjoni sabiex eh, tatina l-opinjoni tagħha. Grazzi Sinjora President tal-li qed permettilna li nitkellmu. Din il-petizzjoni titlob għal ammont ta' transazzjonijiet finanzjarji li saru fl-aħħar 10 snin minn meta infetħet jew sar din il tres din il-petizzjoni. Huwa jixtieq li jkun hemm żvelar ta' numru ta' beneficjarji u numru ta' tranzazzjonijiet. Il-Kummissjoni diġà wieġbet eh, fi frar tal-2012 u Marzu 2014 punti li għamlet il-Kummissjoni kienu dawn li ġejjin. L-ewwel illi artiklu 24 tal-estatut tgħid li l-istati membri u l-ICB jistgħu jidħlu in kontatt għal finijiet ta' ta' dan it-tip ta' transazzjonijiet, dan huwa skont it-trattat Kummissjoni qalet li mhijiex f'pożizzjoni li tagħti l-informazzjoni mitluba mill-petizzjonant u dan għadu l-każ u l-Kummissjoni stidnet il-petizzjonant li jkompli jkompli jfittex segwitu minnaħa li ecb Il-talba um, tal-petizzjonant għada miftuħa l-petizzjoni tixtieq eh, ifakkar ukoll li l-Ombudsman Ewropew u li l-Kummissjoni wieġbu għal litra tiegħu u li l-Ombudsman talbet lill-petizzjonant sabiex ifittex informazzjoni żied speċifika minant l-ECB. Since the petitioner is not here, it's you, Mr. Marias, now minħabba li l-petizzjonant mhux fostna naddi l-kelma lilek, Onorevoli Marjas. Iva, fil-fatt din hija kwistjoni relatata ma' din il-petizzjoni dwar kif inhi is-sitwazzjoni ta' reklutaċ min-naħa tal-ECB. Għaliex għandkom tkunu tafu li l-BCE, l-Banka Ċentrali Ewropea, ma tip Permettix illi ikun hemm staff permanenti li jissieħab mal-Banka eh, Ċentrali Ewropea permezz tal-konkur klassiku li jiġi huwa illi jkun hemm eh, uffiċjali mhux permanenti għal sentej tliet snin erba' snin biex bekk eh, ma jkunx hemm kontinuità u għalhekk ikun hemm inqas trasparenza. Aħna nixtieq nkunu informati fuq liema kondizjonijiet, fuq liema fuq liema uh, regoli qed iħadmu magħhom il-personal tagħhom. Ejja ma ninsewx illi din hija istituzzjoni hija l-iktar istituzzjoni regolatorja finanzjarja importanti fl-Unjoni Ewropea u id-deċiżjoni tal-BCE jħallu impatt fuq il-ħajja taċ ċittadini tagħna, tal-ħaddiema, ta' tħul tagħhom, eċetera. bad it-tieni kwistjoni, x'jiġri b'din b'dawn eh, l-iskemi jekk imsejħa revolving doors. Taħt li ma termini dawn il-ħaddiema huma mitluba illi joperaw. U eh, taħt li ma kondizjoniet qed jiġu kontrollati. Forsi il-petizzjonant ma kellux il-mezzi finanzjarji biex jisab maħna, pero naħseb li l-petizzjoni tiegħu trid tibqa' miftuħa u għandna ngħadu din il-kwistjoni l-Kumitat ieħor tal-Parlament Ewropew sabiex iwiżina u jarbilha. Naħseb illi l-servizzi eh, tal-ECB għandhom fidejhom anzi qed ikunu responsabbli għal diversi naqqasijiet illi għandhom ikunu responsabbli għalihom. Mela, namlu dan li ġejn, ħallu l-petizzjoni miftuħa u mill-ġdid nitolbu l-ECB li tiċċara it-tweġiba li tatna għaliex it-tweġiba miex tajba miex kompluta bizzejiet. Allura nissuġġerixxi li nerġgħu nitolbu jekk ma jtunix tweġiba iktar informazzjoni u nagħmlu referenza l-aċċess għal dokumenti u nagħmlu referenza wkoll għal dak il qed tiddeċidi dwaru eh, qed jiddeċidi dwaru il kumitat ikon. Dak kollox li nistgħu nagħmlu bħalissa u naħseb illi eh, qed naqblu dwar dan. Tajjeb, naddu issa għal punt li jmiss li jirrigwarda għal darboħra il-BCE u din darba jirrigwarda b'mod partikolari il-politika ta' imax bax tal-BCE il-petizzjonant bil-ġdid mhux hawnhekk iżda naddi il-kelma u għalhekk naddi l-kelma lill-Kummissjoni biex jippreżentalna s-sitwazzjoni. Iva, il-petizzjonant qed jgħid li l-BCE qed tuża din l-odda tal-limax ta biex inaqqas il-fiduċja tal-investituri fl-assi tissuġġerixxu wkoll il din politika tinbidel biex jerġa' biex nerġgħu nagħtu momentum mill-affarijiet. Kolli nametti illi l-Kumitat ikon tal-Parlament Ewropew wieġeb lill-Kumitat eh, Peti f'April tal-2017 u l-Kummissjoni jaqbel ma l-parir li tawkom il-Kumitat ikon. Sempliċement nixtieq ngħidu li din il- il-petizzjoni hija relatata ma' politika ta' monitoraġġ li hija li għanda fuqa kompetenza għandhom fuqa kompetenza esklusiva l-istati membri. Din tinsab parti mit-trattat, speċifikament f'artiklu 130 ta' TFEU u għal darbohra il-Komissjoni kollha eh, il-Komissjoni kollha tħares dak li hu l-kompitu u r-responsabiltajiet tal-BCE. Mill-ġdid nisqu fuq il-fatt illi il-Komitat ikon u kol et jitratta din il-kwistjoni ta' li max bax. U għet tiġi kol trattata fil-rapport um, partikolari tal-Parlament Ewropew, rapport fuq inizjattiva propria, illi u anka għed din il-kwistjoni t-tirata segwitu permezz tal-mistoqsijiet li l-onorevoli membri ta' dan il-Parlament Ewropew għamlu lil bce Din hija kwistjoni ta' politika monetarja u għalhekk nissuġġerixxu li l-petizzjonant jgħaddi l mistoqsijiet tiegħu lil BCE. Grazzi ħafna aħna fil-fatt irċevejna tweġiba mm, tal-ECB il-bieraħ nar l-10 ta' Ottubru. Għandkom it-tweġiba fidejkom jien għandi il e saħqet fuq ċerta elementi illi jinsabu d-dimajnejna attualment u ma wieġbu għal mistoqsijiet bil-miktub tal-MEPs. Il-Viċi President tal-BCE għalulna jider uddim il-Parlament Ewropew ta' kull sena biex jippreżenta r-rapport tiegħu. Fl-2014 huma kienu sottoposti għal regoli ġodda biex jippermettu il- quantitative easing. Għallulna li qed jitrattaw dawn il-kwistjonijiet. U jiena personalment naħseb illi anzi qabel ma nadja l-konklużjoni, aħjar nisma li l Revoli Marjas, ħana raw jekux ħanaslu għall-istess konklużjoni. Jina fil-fat nishti insaqsik, jekk aħna ux qed niddiskutu il-petizzjoni 676 u kol illi illi hija il-petizzjoni illi emess għaliex din it-tweġiba jidher illi hija tweġiba komuni għat-tnejn li huma. Ma nafx jekk il-Kummissjoni tistax tagħti informazzjoni fuq il-petizzjoni seba, sitta seba sitta, skużawni, u erba tnejn disaf f'daqqa. Forsi nistaw namlu dan biex nifaċilitaw il-ħajja ta' kulħadd. Mela, kummissjoni, Iva, grazie, Signora President, il-petizzjoni 676 tal-2016 hija simili għal dik ta' qabila, Jiġifieri mill-ġdid il-petizzjonant qed jilmenta fuq ċerta aspetti tal-politika monetarja b'mod partikolari għal l-interess li max baħx illi jeżisti u li prof di ritorn bax ħafna l-investituri kif ukoll il-kwistjoni tal-irtirar tal-karta tal-500 euro. Dawn eh, jistaw Eh, anzi il-petizzjonant qed jilmenta wkoll illi il-Ġermanja ġiet sfurzata tissieħeb mal-Unjoni Ewropea u mal-politika monetarja tal-Unjoni Ewropea u li tiffirma diversi trattati. Fuq fuq, għax xi elementi diġà semmew, nerġa' ngħid illi din il-kwistjoni il kwistjoni ta' hija ta' taħt il-kompetenza esklusiva tal-BCE u anka dwar um, l-istampar ta' flus din hija kwistjoni li hija ta' um, ta' kompetenza esklusiva tal-BCE. Aħna bħala kommissjoni sempliċement gwardjani ta' trattati mbagħad nixtiequ ngħidu u aħna lek ma nidħlux fil-kwistjoni ta' jekk kienx hemm stati membri li ġew sforzati jiffirmaw trattati. We can, we can uh, actually discuss a lot about that. Mr. Marias, what would your L-Onorevoli Marias, uh, xinu l-kontribut tijak fuq il- Zewġ um, petizzjoniet l-ewwel, is-676 u dik ta' qabel is-683 l-ewwel u mbagħad eh, l-492. Iva, Sinjor President, mela waqt qed nagħmlu referenza għal politika monetarja tal-BCE minn angolu il ma tantx qed naqbel dwaru. Il-petizzjonanti kellhom l-opinjonijiet tagħhom fuq il-kwistjoni, però l-naħseb li huwa importanti huwa illi rridu naraw kemm minn din il-politika qed tiġi eżerċitata li xemm aspetti oħra bħal pereżempju ċittadini illi fin li għandhom bżonnijiet u qed jiġu affettwati b'mod differenti minn ċittadini f'partijiet oħra tal-Unjoni Ewropea. Ma nafux jekk il il-drittijiet tagħhom u dak anzi ma nafux jekk il-politika monetarja tagħhom x'qed tiġi deċiża jew jiex kompetenza esklusiva għax taħt il-kompetenza esklusiva tal ta' istituzzjoni. Jiena għawek rrit nisħaq fuq dan l-istituzzjoni responsabbli mill-politika monetarja mhux il-BCE u inqas uh, eh, Tonio eh, Draghi, il-President Draghi dwar l-Unjoni Monetarja minħabba illi dan mhux qasam monetarju perfett u jiżviluppaw ċerta affarijiet affarijiet ehm, b'modi differenti f'ċerta stati membri meta mqabbli fi stati membri oħra, per eżempju, ma tistax titfa' fuq l-istess keffa il-Ġermanja, l-Olanda u pajjiżi oħra sviluppati ma' pajjiżi inqas sviluppati, wara jiena nistaqsi kif jista' jkun hemm skema unika għal ekonomiji li huma daqshekk differenti fil-punt ta' żvilupp tagħhom li jinsabu f'fażijiet differenti. Hemm stati membri li jinsabu f'punt ta' svilupp differenti. Biżżejjed tqis il-Ġermanja viżavi pajjiżi oħra illi bħal għandhom l-Italja u l-Greċja għandhom rat ta' qatt għolja ħafna u hemm ċerta faqar u wkoll. Naħseb illi aħna għandna bżonn inbidlu it-trattat biex nerġaw natu sfumatura differenti, nerġaw natu nerġaw nsawru kompletament id-żona euro. Um, bżon illi kollok eh, politika monetarja l-istess għal ekonomiji li jinsabu fl-istess livell ista ekonomiji li jew għadhom kif joħorġu minn memoranda, jew għadhom kif joħorġu mill-kriżi, dawn għandhom jiġu permessi mill-Banek Ċentrali Nazzjonali tagħhom li jeżerċitaw uh, eh, politiki monetari skont is-sem tagħhom u skont isem li ma jakkupaw mill-BCE, fil-BCE. Per eżempju, il-Greċja għandha biss 2% tax share capital tal-BCE, tal-Banka Ċentrali Ewropea. Jiġifieri l-Greċja għandu jkollha biss 2% possibilità illi issegwi il-politika monetarja tal-BCE. Jiġifieri il-politika monetarja trid tkun differenti f'dawk il-pajjiżi li għadhom kif ħarġu minn ċerta memoranda, minn ċerta diffikultajiet biex isolvu kwistjonijiet bħal kwistjonijiet ta' faqar, ta' qatt, etc. U il-politika fi stati membri oħrajn tkun differenti. Għalhekk din il-petizzjoni hija utli għaliex titfa' dawl fuq jekk aħna fiż-żona euro nistgħux inkomplu naħdmu bil-mod kif sissa ħadmu l-affarijiet. Ovvjament l-ekonomija li zjed b'saħħitha f'dan il-każ dik Ġermaniża ser tkompli benefika Ħarsu per eżempju lejn is-surplus illi tipproduċi il-Ġermanja, surplus ta' 9% illi mhux qed um, titimaw lill-ekonomiji oħrajn. Forsi dan is-surplus jista' jintuża biex ikun hemm biex nippromovu sistema differenti fiż-żona euro. Nasab li l-Parlament uh, fi Strasburgu ivvota u diskuta wkoll kwistjoni ta' trasparenza. Ir-rapport l-Honorable Gigold illi tkellem propri dwar din il-politika monetarja, naħseb illi dawn il-kwistjonijiet om li bqaw miftuħa. Il-petizzjoni għandha tintbat bħala indikazzjoni li hemm bżonn ta' diskussjonijiet biex pek naraw kif nistaw nixprunaw bidlit f'direzzjoni xi tip ta' direzzjoni. Naħseb għalhekk ta' min illi dawn il-petizzjonijiet nużawhom biex nevolvu id-diskussjoni tagħna u naraw kif il-żona euro tista' tiżviluppa iżjed. Tajjeb, mela, l-istess deċiżjoni bħal madna kif iddeċidejna fuq petizzjoni 161 u design fl-opinjoni tagħna, fl-opinjoni tiegħi, din il-petizzjoni tista' tingħala għaliex kwistjonijiet ta' trasparenza qed jiġu indirizzati f'petizzjonijiet oħrajn u naħseb illi tiġi interrotta l-kellima u l-onorevoli Marja si jitkellem. Petizzjoni 676 nistgħu nżommu lilha biss miftuħa f'termini ta' politika unilaterali u mhux ġusta. Għandha din biss tinżamm miftuħa u l-oħrajn per eżempju dik li titkellem fuq ir-rata ta' imax baxx baxx ħafna rata ta' imax baxxa dik tista' tingħalaq. Jiena naħseb illi is-676 u l tnejn għandhom jingħal Mm, mela, skużani, Signora President, għaw xeftit tal-konfuzjoni. Mela, erba disa tnejn l-aħħar waħda trid tinżam miftuħa għaliex torbot ma' kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Tikadna lanqas id-diskutejnija fil-verità. Għalhekk, erba dissa tnejn għanna nħalluha miftuħa. Din titkellem dwar drittijiet tal-konsumaturi, drittijiet tal-ċittadini, hija kwistjoni ħafna iżjed importanti. U naħseb illi din il-petizzjoni trid tibqa' miftuħa. Wara kollox qed naqasmajna lanqas il-Kummissjoni tesprimi ruħad dwar dan. Tajab, naddi l-kelma l-Kummissjoni sabiex tgħid xi ħaġa fuq um, il-petizzjoni numru 492, skużawni, qed ngħajja. 429. European Parliament to stay its position on possible. Iva, fil fat um, din torbot dwar, anzi, petizjonant għawek huwa ta' l-opinjoni illi irridu mm, imbidlu il-qafas regolatorju biex bekk dan ikun konformi ma' standards etiċi għal darboħra il-Kummissjoni tqis li din hija kwistjoni li hija relatata ma' politika monetarja Skużani, Sur Marjas, ma semmejċ iżjed kmieni illi hemm ukoll ċerta aspetti relatati mal-Banek Ċentrali Nazzjonali, relatati mal-petizzjonijiet preċedenti. Però hawnhekk aħna nħossu illi il-BCE, l banka Ċentrali Ewropea, għandha rwol indipendenti eh, u għalhekk din il-kwistjonija ta' kompetenza esklusiva tal-BCE. Iva, minħabba fekkina derli illi nistaw nalqu din il-petizzjoni erba' tnejn disa. Senżon fil-qosor, Sinjura President, jgħid Honorable Marias, Naħseb illi din l-aħħar petizzjoni kif ġiet imresqa mill-petizzjonant titkellem dwar dak illi jixtieq jagħmel il-President um, Draghi fuq il-non-performing loans. Jixtieq illi kunem fondi sabiex ikopru l-NPLs fuq il-balance sheets tal-BCE. Mitra minnaħa tal-President Tajani u għalek tassew naħseb illi l-unika petizzjoni li għanna u ija dik numru 683 u għanna għall-oħrajn nibatu litri, e kif semmejt inti, u minħabba l-ksur ta' dritti tal-Karta tal-Unjoni Ewropea drittijiet ta' fundamentali għanna nħallu petizzjoni erba' disa' miftuħa. Din hija relatata ħafna ma' diskussjonijiet li kellna eh, aħna hawnhekk. Walek sitta tmiet li tajna naħseb li tista' tingħalaq. We close six. Mela nalqu 683 u nżommu l-ħajn miftuħin u nizzamu miftuħin sakemm nistennew sakemm jasal il-vot tal-plenarja eh, li se ssir eh, f'tiġrani toħra. Però għanna ħafna affarijiet mal-Bank Ċentrali fuq dawn il-kwistjonijiet kollha kif diġa għat. Mela nagħmlu hekk u <laughs> il-Bank Ċentrali llum. <laughs> Supposta laqna ilna, l-inna li għalaqna l-bank. <laughs> Mela, naddu miflok fuq il-punt numru 20. Grazzi lilkom rappresentanti tal-Kommissjoni illi għamiltu ħalitkom kollha biex tiċċaraw kwestjonijiet komplikati mhux ftit. Mela, eh, l-opinjoni fuq il-rapport annuali fuq situazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2016. Il-rapporter hija Sur Rebega nilqawk fil-Kumitat. Natuk il mikrofono Grazzi, President. Kollegi, intkom tafu illi l-opinjoni fuq il-situazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea hija eh, kull sena issipruħa fuq il-agenda tal-peti. Il-komitat principali huwa libe u mill-esperjenza eh, tali moddi nafu li dan rapport huwa importanti u mim li informazzjoni. Jena bħala rapporter għal din l-opinjoni naħseb illi il peti tista' ġib il-valur miżju tiegħu biex jinkludi fih kwistjonijiet li rigwardaw ma' drittijiet fundamentali illi spiss eh, ġew eh, imajmin eh, fil petizjoniet U jina provajt ninkludi dawn il-kwistjonijiet fil petizjoniet Minn elf 569 petizjoni li kellna fl-2016, 254 kienu fuq drittijiet fundamentali, ġiviri 16%. Il-kwestjonijiet kienu pjuttost diversi mill-dritt, mill-ċaqli ħiles, eh, libertà ta' espressjoni, protezzjoni tal-ambjent u ugwaljanza fost il-ġeneri. Peress li hemm regola li mannix eh, nżidu mannix naqbżu ċertu numru ta', per, ta, ta klim, kelli nagħmel selezzjoni u inkludejt dawn il-kwistjonijiet li senajt fl-opinjoni tiegħi. L-ewwel bħala konsekwenza ta' Brexit kien hemm ħafna petizzjonijiet eh, fuq Eh, minn dawk il-ċittadini Ewropej li eh, jirriżjedu fir-Renju Unit illi huma nkwetati fuq il-ċittadinanza Ewropea tagħhom u illi il-libertà ta' ċaqli jista' jiġi affettwat. Din hija kwistjoni li waħda mill-prioritajiet tal-tim ta' negozjar tal-Brexit. Umbat hemm bosta petizzjonijiet ukoll li rigwardaw il-kondizzjonijiet u trattament tal-ħabsin. Anke jekk din il-kwistjoni hija responsabilità tal-Istati membri jiena nemmen illi għandhom jiġu eh, imħedġa biex jtejbu il-kondizjoniet penitenzjari u jiproteġu drittijiet tal-ħabsin. E, drittijiet ta' tfal u kolja kwistjoni oħra. Jena nemmen li tfal għandu jkollhom dritt tal-protezzjoni u għal-kura bħala priorità biex nizguraw l-welfare tagħhom u l-istati membri għandhom eh, jaħdmu lejn l-aħjar interess ta' tfal u għandhom jużaw l-istrumenti għad dispożizzjon biex ikun hemm iktar uniformità fil-policies ħafna potenzjonijiet ukoll u kwestjonijiet ta' sikurta soċjala, per eżempju l-portabilità tal-benefiċi soċjali, aċċess tal-medicini u trattament. Fl-2016 il-PETI organizza workshop fuq l acċess għal kura ta' saħħa u għal-medicini u jiddispieċini ngħid li ħafna ċittadini m'għandhomx aċċess għal kura ta' saħħa u għal-medicini. U nħoss li l-Istati membri għandhom jieħdu l inizjativa biex jikoperaw fuq il-prezzijiet rimborsi u skambi ta' informazzjoni. Jina semmejt ukoll fl-opinjoni tiegħi illi hemm bżonn eh, eh, il-protezzjoni tal-ambjent u rridu jkollna politika integrata bażi ta' żvilupp sostenibbli meta wieħed is illi ħafna petizzjonijiet li aħna nirċevu jirrigwardaw propju dan il-kamp u ma 17% tal-petizzjonijiet fuq id-drittijiet fundamentali jiena eh, naħseb li l istati membri hemm bżonn li jkunu iktar proattivi biex jiżguraw l-ugwaljanza fost il-ġeneri u l libertà ta' espressjoni u informazzjoni li garanzi biex jgarantixxu eh, l-demokrazija u l-istat ta' dritt. Dawn id-drittijiet m'għandhomx jiġu limitati bl-ebda mod. U mbagħad fl-aħħar Eh, u mhux inqas il-protezzjoni tal-konsumatur huwa dritt ukoll li huwa eh, mnaqqax fil-drittijiet fundamentali u kien suġġetta ħafna petizzjoni tal-2016 speċjalment fuq dak li għandu xaqsam mal-bankonoti kollegi nittamar il opponiti għaj se jkolla vot favorevoli u tista tikkontribwixi biex ittejjeb il-ħajja ta' ċittadini Ewropej, allora jena nitlobkom tibatu l-emendi ta' u nishtiq nfakarkom li il-skadenza Għalli mendi, ija s-16 ta' ottubru fit-3 ta' warlof senar u jena inħares l-qoddim nirċevi l-emendi ta'kom u nittikopera ma'kom. Grazzi ħafna u jena jiddispjaċini li m'għandniex ħafna kollegi jisimawk. Għanna kollega wieħed biss tixtieq titkellem fuq dan is-suġġett? Le, mm, tajjeb, mela jiena biss, eh, u pratikament jiena nixtieq nitlob il-rappreżentant tal-Kummissjoni l-tati l-kontribuzzjoni taħħa. Iva, grazie ħafna. E, mm, signora Stockwell, nishtiq nirringrazzja Sur Rebega tal-opinjoni tijaw u l-punti li inti għajimtu ma rilevanti ħafna, pjuttost eh, ħafna minnom li t-rifletti r-realtà. Għatana ħafna trex namlu fil-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Dalodu l prezentat preżentat rapport taħħa fuq l-applikazzjoni tal-karta fil-Komitat Libe illi kif intijat u għal il-Komitat eh, eh, eh, illi huwa inkarikat mir-rapport u nixtieq nisħa fuq tliet messaġġi illi l-Kummissjoni għamlet fl-intervenzjoni tagħha dalodu. L-ewwel net, l-Unjoni tagħna hija bażata fuq il-valuri u l-karta hija obbligu obbligu legali, mux, mux xewqet xewqat eh, għall istituzjoni u l-istati membri dawn l obbligu tini punt li għamil il-Komissjoni hija illi l-oversight esternu indipendenti u importanti ħafna u fil-rapport ukoll titkellem fuq ir ruol tal-rati, rati nazzjonali, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u anki r ruol tal-difensuri tad dritti tal-bnidem, eh, korpi ta' gwaljanza, eh, istituzzjonijiet eh, nazzjonali ta' dritti tal-bnidem u soċjetà ċivili. U fl ħar il u wkoll qalet illi drittijiet fundamentali wara kollox U naħseb illi il-rapport jirriflettih da jisħa fuq xi progressi li sar fuq leġislazzjoni fuq id-drittijiet soċjali, fuq id-drittijiet proċedurali li għamilna ħafna liġijiet reċentement fil-Kommissjoni ma titkellem anki fuq kwistjoni speċifiċi li rridu nkomplu nagħmlu sforzi fuqhom kif inti diġat l-ugwaljanza fost il-ġeneri Roma, eh, povertà fost il-tfal u migrazzjoni u nishtiq nikkonkludi naf li jintkom żgur konxi imma e, e, nishtiq nfakkarkom fuq żewġ avvenimenti li huma importanti meta wieħed iqis li l-kwistjonijiet li qajmt fil-opinjoni ċoħe li fis-6, 7 u 8 ta' Novembru se jkun hemm il-forum fuq id-drittijiet ta' tfal li se jfoka fuq il- prigionija ta' tfal u alternativi għal eh, prigionija u anki il-kollokjum tal-Komissjoni fuq id-drittijiet fundamentali li jisir kull sena. Din hija tielet edizzjoni li se tkun fil wieħed fl-20 u 21 ta' Novembru. Din darba se jkun fuq id-drittijiet tan-nisa. Grazzi. Grazzi li lek tajti president. U nishtiq issa nerġa nitlob li sur Rebecca kiex tiqxi di zicċa ħaġa ma dak li dak li inti saħat fuq u fir-rapport. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja il-kollega ta' din l-informazzjoni għasira li tatna u nixtieq fl-istess ħin ngħid ukoll li drittijiet fondamentali għandhom ikunu għal kulħadd, turidu niġġieldu għal dan il-prinċipju. Kultant għandna uh, opinjonijiet politiċi differenti, imma mhumiex sempliċement opinjonijiet politiċi, huma Ah, u maffarijiet li rigwardaw l-kulħadd fuq ħafna affarijiet u nista' nizgurakom illi jiena disponibbli biex niddiskutu kwalsiasi dettal għall-aħjar. Grazzi, grazzi tal President u nerġa' nirrepeti illi eh, l-iskadenza hija fit-tlieta ta' warlof sinar fis-16 ta' Ottubru. Illi nhar it-tnejn. U bekk nalqu l-agenda l-lum u nawguralkom li kolkom eh, lejla pjaċevoli. Grazie.